excellent introduction. Grazzi, grazzi tal-introduzzjoni eccellenti tijak. Issa naddu għal mistoqsijiet minn gruppi politiċi. Nibdow bis-sur Stier fisem il-PPE li għandu mistoqsija minuta mbagħad is-segwitu. Ik joġbok. Grazzi, Sinjura President. Merħba l-Kummissarju nominat. Fl-introduzzjoni tijak fil-diskors taftuħ semmejt it-tifqija tal-ebola u korrettament minn ta' fost il-prioritajiet fil-ħidma ta' tijak pala kommissarju jek tiġi nominat, jek tiġi konfermat. Fil-dibattitu li għanna unek fil-parlament, fil-plenarja, dan l-axħar konna għedin nindirizzaw xi stimi ta' 20.000 ruħ infettati sa' tmim din is-sena. Dan kien ftit ġimatilu, propju fi Strasburgu, u issa għanna stima ta' ċentru ta' Stati Uniti għal kontrollu l-prevenzjoni li jitla saħan sitra sa' 1.4 miljun ruħ sa' jannar 2015, jekk ma jkunx hemm intervent addizzjonali jew bidliet li jiġu introdotti fl-imġiba tal-komunità internazzjonali. U għalhekk jina interessat nisma' minn għandek u intet li jeħtieġ isir iktar. L-ewwel mistoqsija tiegħi li hija din. Kif tivvaluta jekk tista' telabora aktar x'inhi l-valutazzjoni tiegħek tal l-interventi tal-komunità internazzjonali preċiżament l-aktar l-Unjoni Ewropea? Permettuli, wieġbek? Nishtiq nitkellem bil-sint walidi. Għandek raġun, kollega, is-sitwazzjoni hija waħda diffiċli ħafna. Iżda l-komunità internazzjonali neħtieġ narfu li qed taġixxi tard wisq. Rridu nibdow billi ma nissottovalutawx il-perikli tal-ebola. Nafu li din huwa punta tluq tajjeb ħafna. Nafu li l-President tal-Bank Dinji qal li s-sitwazzjoni hija waħda imwera ħafna huwa espert f'dan il-qasam. U għalhekk jeħtieġ naġixxu issa mill-aktar fis possibbli. Nemmen illi litra li l-kumitat ta'kom diġabat ta' bil-ħaq tistabilixxi li huma l-prioritajiet korrettament iva rridu bħala tabib mediku nixtieq ngħidilkom li għandna bżonn azzjoni immedjata, għandna bżonn it-tobba fil-post. Neħtieġu impjegati oħrajn fil-qasam tas-saħħa rridu nwaqfu sptarijiet fil-post. Dawn huma azzjonijiet li jeħtieġ li jsiru issa għaliex jekk il-virus jgħaddi għal popolazzjonijiet urbani dan ma jkun bla kontroll u għalhekk neħtieġu naġixxu b'mod koordinat. Għal daqstant, l-imsieħba internazzjonali kollha jeħtieġ jaħdmu id fit fl-imkien l-istati membri jeħtieġu jaħdmu mod effettiv. Grazzi, kummissarju nominat il-mistoqsija ta' segwitu hija din. Tista' tgħidilna forsi jekk tiġi konfermat jkunu l-passi konkreti tiegħek biex taġixxi fuq it-tifqija tal-Ebola bħala kummissarju ġdid? Kummissarju nominat. Jekk tonorawni bil-fiduċa tagħkom, nemmen illi il-kuxenza politika tiegħi kif ukoll it-taħriġ tiegħi bħala tabib huma tali li jiena jkun ifisser li rrid nkun preżenti fuq il-post u għalhekk l-ewwel żjara tiegħi tkun f'dawk iż-żoni fejn il-virus huwa attiv biex bekk nkun nista' nara bajnejja x'inhija s-sitwazzjoni fil-post u nkun nista' insawwar l-opinjoni tiegħi. Hemmhekk qudiem l-affarijiet iseħħu qudiem għajnejja, qudiem il-morda nkun nista' nifhem eżattament xieħti isir sabiex bekk nkun nista' nħejji pjan għal kooperazzjoni u l-koordinazzjoni dak li jeħtieġ isir fuq il-post. Dik tkun l-ewwel żjara tiegħi. U jiena impenjat għal dak li għadni kemm qedtilkom eżis kollegi. Jiena qed nieħu dan l-impenn quddiemkom u dan jibgħat messaġġ lil tobba oħrajn kollegi tiegħi li neħtieġu immorru fil-post. Grazzi. Thank you. The next question is Mr. Leeds for this... Social Il-mistoqsija li miss issu Leeds għal Soċjalisti u Demokratiċi. Grazzi tal-introduzzjoni mqanqala tiegħek. Naqbel. Inti għat illi riddu nindirizzaw is-sitwazzjoni dwar kriżi umanitarja issa fil-bidu tal-istqarrija tiegħek. Għandi mistoqsija dwar is-sitwazzjoni il regolament attwali tal-Kunsill 1975 96 huwa tas-sena 1996. Dan għandu jiġi revedut ħalli jirrifletti l-sfidi attwali u il-proċedura legislativa li ddaħlet mit-trattat ta' Lisbona. Il-Kummissjoni ila tipposponi l-inizjattiva u jider illi mhix lesta li tagħmel reviżjoni. Soċjalistu Demokratiċi talbu kemm il-darba reviżjoni ta' dan ir-regolament biex itejbu l-effiċenza u l-effettività tar-rispons umanitarju għal popli illi jintlaqtu mill-kriżi kifett inti inti taqbel li jkun hemm reviżjoni qabel tmiem l-2016 u jekk le għaliex le u jekk iva fil-fema tiegħek x'taħseb li għandhom ikunu l-elementi ewlenin ta' reviżjoni tagħha. Karistu κύριε Nalfe, Έχετε απόλυτο δίκιο και από ό,τι έχω ενημερωθεί, όντω υπήρξε και. Grazzi, kollega. Għandek raġun 100% ġejt marra fli hemm impenn biex dan ir-regolament jiġi revedut. L-attitudni tiegħi ħatkun din li ħanejdlek. Xejn mu għal dejjem. Irridu nkunu lesti, li nirrevedu il-pożizzjonijiet tagħna fid-dawl tal-ħtiġijiet u l-qadiet il-ġodda iżda jkun hemm daqsxejn ta' sogru meta wieħed jirrevedi l-pożizzjoni tiegħu. Wieħed jista' jgħid illi it-tajjeb huwa l-għadu l-aqwa huwa tajjeb ta' dak illi l-aqwa huwa l-għadu ta' dak li huwa diġà tajjeb, skużawni. Jekk is-soċjalisti għandhom pożizzjoni ċara u konfermata, aħna għandna nnedu dialogu. Għandna niddiskutuha u fid-dettal għandna naraw x'jista' jiġi revedut. Jekk insibu pożizzjoni komuni, mbagħad iva. Iva naraw kif nistgħu navanzaw. Tafu li din trid tkun deċiżjoni tal-kulleġġ tal-kummissarji. Għal daqstant intenni. Nemmen illi dan ir-regolament qed jaħdem tajjeb iżda jiena lest li nagħmel din il-konsultazzjoni dan il-qafas tal-kumitat tagħkom u rridu naraw jekk inħat kollha rappreżentati u mhix favur li jkun hemm reviżjoni jekk aħna naslu għal din il-konklużjoni għal konklużjoni li l-affarijiet qed jaħdmu tajjeb kif inhuma bħalissa mela allura regolament jibqa' kif inhu it-tieni mistoqsija. Semmejt is-sitwazzjoni tal-Ebola. Il-koordinazzjoni kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll bejn l-Unjoni Ewropea u protagonisti oħra sabiex lajnuna mutari tilħaq il-miri tagħha. Aħna eh, tajna mal-ambasċatur tal-Iraq kundannat ċertu azzjonijiet is-sitwazzjoni għanda tiġi solvuta. Il-mistoqsija hija speċifika, x'passi tissuġġerixxi ħalli kun hemm koordinazzjoni aħjar bejn l-Istati membri kif ukoll bejn atturi oħra internazzjonali. Il-kwistjoni tal-koordinazzjoni hija il-bażi għall-effiċenza l-effettività ta' kull prattika l-iktar fil-każ tal-ebola. Jekk ma jkunx hemm koordinazzjoni xejn ma jista' jsir. Għalhekk jiena nemmen aħna għandna niżviluppaw il-kooperazzjoni tagħna mal-imsieħba internazzjonali tagħna jiena diġa nisaf kuntet ma' Sur Valerians mill-OCHA rappresentanti ta' Nazzjonijiet Uniti, rappresentanti għalli għal refugġati, bekk jekk intom ta' provawni, nemmen, kompli, dawn il-kuntatti tiegħi ħalli aħna nkunu konkreti u effiċenti. Din hija prekondizzjoni il-kooperazzjoni tal-imsieħba internazzjonali mal-Kummissjoni għall-għajnuna umanitarja Ja prekondizjoni u pedament meħtieġ sabiex aħna nibnu ħidmietna. Għanna dejta ġdida dwar l-ebola, issa konna sottovalutajnija hemm mobilizzazzjoni ġdida tal-komunità internazzjonali u nemmen li hemm bżonn nieħdu azzjoni immedjata. Issur Karski għal ICR. Signora President. Komissarju nominat l-ewwel summit dinji umanitarju f'Istanbul f'2016 ħaj jipprova jagħti taqsira ta' dak li aħna għamilna meta trattajna blajnuna umanitarja f'dawn l-aħħar snin. U wkoll ħaj jipprova jikseb standards aħjar dik li jgħinuna. Aħna irridu nistabilixxu xi miri miri għal wara l-2016 ħalli u lejna tkun aktar effettiva l-mistoqsija tiegħi. X'evalwazzjoni għandek tal-anijiet tagħna, l-anijiet Ewropej u kemm aħna lesti għal dan is-summit? X'tip ta' tħejjija għandna għal dan is-summit? X'inhi l-evalwazzjoni tiegħek? Grazzi għal mistoqsija tiegħek. Ta' bilħaq dan is-summit fl-2016 f'Istanbul huwa avveniment tassu importanti għal tlet raġunijiet l-ewwel net. Mhux mhijiex konferenza intergovernattiva. Protagonisti kollha tal-komunità internazzjonali umanitarja ħajkunu preżenti. Stabilixxa għanijiet preċiżi l-innovazzjoni, l-effiċjenza u l-effettività tal-azzjoni umanitarja Imbagħad hemm il-problema ta' l-aċċess għall-għajnuna. F'din il-konferenza għanna l-opportunità li nitħattu aktar daw din il-kwistjoni. Nemmel l-Europa għandha tkun aktar imħejjija u għalhekk għandna konferenza li ħassir qabel fil 15 Bukarest. Nemmen li jekk intom tapprovawni. iktar kriżijiet u situazzjonijiet ta' urġenza. Arja tkellim tinti dwar flessibilità li ħaġa tajba f'momenti normali ma mhux biżejjed moment ta' kriżi u nkella rikors għal riserva budgetarja li għandha riskju li tipoteka il-budget dejjem iktar u mbagħad se nagħmel referenza għal xi ħaġa assurda li hija parti mis-sistema tagħna li l-inadekwatezza tal-ħlasijiet u l-impenji dinija legalizzazzjoni tal-nuqqas ta' rispett tal-wediet li jisiru. Meta aħna nkunu wasanna propju fil-qiegħ tal-riżorsi tal tagħna u ma narawx ebda soluzzjoni fil-post fil se jkonna se, mhux se jkonna mezzi biex niffaċċaw il-kriżijiet il kriżijiet tal ġejjieni Naħseb aħna dan huwa nuqqas sistemiku u inti biex kif biex biħsebek tagħmel biex issolvi għad il-problema. Έχετε απόλυτο δίκιο ston drobu bir grafiti din għadastas. Iva, għandek raġun. Fil-mod ta' kif inti diskrivejt is-sitwazzjoni naf illi ilek titratta dawn il-kwistjonijiet għal bosta snin fiħdan dan il-Kumitat. Jiena kont membru tal-Kumitat għal budgets bħala membru tal-Parlament Ewropew. F'dawn il xarej jiena ksib daqsxejn tal-informazzjoni tal-esperjenza dwar kwistjonijiet budgetari aħna diskutejna ħafna kwistjonijiet marbuta mal-budget ta' deve. Nixtieq ngħidlek illi xi stadju jew ieħor aħna impoġġu flimkien u nippruvaw nipersuadu li l-kulħadd li l-azzjonijiet umanitarji għandhom natura tassew speċifika bekk għandhom jingħataw trattament speċjali dak li huwa budget għalihom. ċertu stadju l-appropriazzjonijiet ta' pagamenti u tampenji għandhom jaqblu. Din hija kwistjoni aktar ġenerali dwar il-budget Ewropew. Iżda għalina l-għajnuna umanitarja trid issir xi ħaġa oħra għandna argumenti tassew b'saħħithom ħadd ma jista' jiċħat l-argumenti tagħna dwar kemm jispeċifika l-azzjoni tagħna. Jekk sal-2016 jirnexxinna nqablu l-impenji billi nużaw il-flejjes mir-riservi, aħna ħajrnexxinna nżommu il-pożizzjoni tal-għajnuna umanitarja minkejja il- fat li jemżon aktar tiġijiet, iżda neħtieġu aktar donaturi u għalek semmejt is-simbolizmu wara Istanbul bħala il-lok tas summit tagħna. Mela, il-midterm review tista' eventwalmen uh, eh, twarrab il-regoli budgetari għal dak li applikaw għall-għajnuna umanitarja, għalhekk inti lest illi tipproponi sistema derogatorja għall-azzjoni umanitarja fil-kuntest tar regoli budgetari. Πιστεύω ότι μπορούμε και από τον επόμενο χρόνο, το 2015, να επιμείνουμε στη θέση της ιδιαιτερότητας. Nemmen li diġa fil-bidu tal-2015 nistaw ninsistu dwar l-ispeċifità tagħna naħseb li iva hija fattibbli. Dan jista' jsir permezz ta' diskussjoni billi nresqu l qudiem dan il-punt jekk aħna ta' bilħaq ninsistu dwaru, nemmen l-azzjoni umanitarja hija l-unika azzjoni li hija tant urġenti fejn hemm ċirkostanzi mhux previsti. Għalhekk neħtieġu aċċess għal riserva għal riserva ta' emerġenza. U fl-istess waqt għandna bżonn ta' din il-possibilità ta' pagamenti u impenji illi ikunu jaqblu jikorrispondu naf il-finanzjament ta' l-NGOs mandux jiddewem għaliex huma mandomx aċċess għas-self mill-banek. Għalhekk il-fondi għandhom jinataw fl-aħjar ħin, fl-aqwa ħin biex insalvaw il-ħajjiet u naqsu d-batija. Is-sur Krizogonus fisem il-gwe, kummissarju nominat jinsab u għarajk. Jekk forsi dur nemmen l-anka ħajkun jitkellem bil-lingwa tiegħek. Iva, grazzi, grazzi President. Grazie, Signora President. Kummissarju nominat fl-modi kienem min qal illi hemm amministrazzjoni ħażina jew korruzzjoni ftit li implementazzjoni ta' proġetti ta' għajnuna umanitarja mill-Kummissjoni Ewropea għal pajjiżi terzi, fis somalia per eżempju. Jekk inti diġa provat mill-Parlament, kif għandek f'moħħok li tirreaġixxi jekk ikun hemm kwistjonijiet bħal dawn matul il-mandat tiegħek? Mandat tiegħek ta' kummissarju għal għajnuna umanitarja. Grazzi, aziz kollega. Iva ta' bilħaq. il-frodi u l-korruzzjoni iseħħu. Parti mill-ħajja ta' kuljum. Kien hemm xi każijiet, jiena ġejt marraf, kien hemm reazzjonijiet effiċjenti wkoll skont l-informazzjoni li rċevejt hemm mekkaniżmu intern ta' kontroll effiċenti hemm mekkaniżmu ta' kontroll tal-esperti, imbagħad hemm il-qorti tal-awdituri. Għalhekk il-kontrolli jsiru. mill-evalwazzjonijiet li joħorġu minn dawn il-kontrolli kunu nistaw naraw bitċar illi l-kontrolli qed jaħdmu huma effiċenti. Il-kontrolli huma meqjusa tassew importanti mis-servizzi kollha ta' eko. Imma ejjew ma nkunux inġenwi hemm każijiet ta' frodi u korruzzjoni rridu ntejbu s-sistema ta' kontrolli. Meta jatuni aktar dettalji jiena nipprova ntejjeb is-sistema kemm jista' jkun imma nkunu konxi mill-fatt illi każijiet bħal dawn jistgħu jinqalgħu dejjem imbagħad irid tkun hemm irrieda politika sabiex dawn il-każijiet jiġu trattati u trattati kif għandu jkun. L-onorevoli membru, inti qed illi hemm bżonn ta' attitudni bla ħniena u wirja ta' rida politika dwar kwistjonijiet ta' moralità, immoralità. Inti lest illi twaqqaf l-eżekuzzjoni ta' programm jew inkella li tissostitwixxi il-min qed imexxi programm jekk ikun hemm il-bżonn? Iva, kollega, naturalment, m'hemm l-ebda soluzzjoni oħra. Irridu nkunu bla ħniena irridu nkunu sodi dwar kontra kwistjonijiet ta' korruzzjoni u frodi. Il-flejes ta' minna ħalla 16 mandomx jintef u fuq il-frodi. Imma fortiġijiet reali. Dawn il-krediti tal-ajnuna u manitarja u ma sakri dawn il flejjes isalvaw il-ħajiet jgħinu l-tfal, l-tfal li kollom xaħġa xieklu f'nofsinar fil-axija għalek irridu tassew nkunu sodi fl-azzjoni tagħna dwar dawn il-kwistjonijiet. Iva, natikom l-impen tiegħi jekk tinqala kwistjoni bħal din il-programm irid jiġi sospis. U l-proċeduri kollha meħtieġa li jridu jkunu tassew stretti għandhom jimbdew. Għandhom jiena taw bidu l-informazzjoni illi jiena irċevejt ma tanċili għawnek. hawnhekk għalu li li meta kien hemm każijiet bħal dawn ġew trattati b'mod deċiżiv. Sinjora Hautela mill-grupp tal-ħodor. Kiinitimme varmasti kaikki huomiota. Grazie, President. Jina żgur illi aħna lkoll apprezzajna viżjoni tiegħek meta inti qed illi trid tiġġieled għal dawk l-aktar vulnerabbli, trid tkun il-leħen tagħhom, trid tagħti il-leħen il min m'għandux leħen. Nixtieq nagħmilek mistoqsija ħafna minoranzi sofru, jibatu aktar minn oħrajn mill-kriżi umanitarja, per eżempju, l-persuni b'diżabilità u tfal u n-nisa naturalment huma vulnerabbli immens. Iżda n-nisa spess ikunu parti mill-grupp ta' maġġoranza. Allura fil-prattika kif tista' tqis l-aktar persuni vulnerabbli bħal tfal, persuni b'diżabilità, n nisa Għandek xi idea dwar kif l-għajnuna umanitarja tista' ukoll tingħata li gruppi l-aktar vulnerabbli sabiex is-sitwazzjoni tal-iġene, faċilitajiet ta' saħħa għal persuni. Dizabilta tiġi koperta wkoll fastidu sesswali fuq nisa jiġi evitat. Ja problema ta' sew serja. X'tib ta' azzjoni ħatiħunti? Grazie, Grazzi, aziz kollega. għall approċ sensittiv tiegħek fiżavi dawn il-gruppi vulnerabbli. Bħala bnedmin aħna nuru sarfu. Meta aħna nejnu lil dawn il-gruppi vulnerabbli kollha. Nejnu kemm hemm bżonn li wieħed jgħinhom. Xi gruppi għandhom jiġu mejjuna kif suppost persuni li għandhom problemi ta' mobilta' biex natik eżempju, jiena minix espert dwar din il-kwistjoni, forsi fadalli x'nitgħallem ħalli nkun aktar preċiż fit-tweġibiet tiegħi, iżda l-informazzjoni li naksibt sissa hija li skont l-indikaturi tal-kriterji li aħna nużaw għall-għajnuna umanitarja naħata l-NGOs hemm indikaturi dwar in-nisa, it-tfal, fastidju sessuali, violenza sessuali u kwistjonijiet dwar persuni bi bżonnijiet speċjali jekk ikun possibbli iva dawn għanna nżiduhom, nestenduhom. Bekk natu prova tal-valur bażiku tal-għajnuna umanitarja. L-umanità, l-umanità trid tissarraf xi ħaġa konkreta ħalli meta nindirizzaw il-problemi ta' dawn il-gruppi aħna nkunu nistaw inkejlu b'mod konkret bl-indikaturi li jina deskrivejtlek. Haluaisin vielä jatkaa tätä ajatusta sillä tavalla, että... Andi mistoqsija oħra u nishtiq inkompli fuq l-istess ideja issa għaw miljoni ta' persuni li jiexu fil-kampijiet u jistaw jibqu għemmek anki għal 20 sena. Naraw il-kampijiet fil-Kenja fejn hemm nies li l-om jiexu fihom għal 20 sena, nies suni. Naħseb se tmur fil-Ġordanja anti fil-Lebanon. Dak il-kamp hemmhekk li hemm fil-Ġordanja hemm uh, is-sura Met waqt il-laqawla li se jkun hemm eh, tistgħu tamlu xi ħaġa biex tagħtu tama lil dawn il-persuni li jgħixu fil-kampijiet. Pjan tar għal-refugġati 2.0 tkun forsi ideja. Ondus, obus tu perigrafi είναι μια μεγάλη πρόκληση. Iva, sfida kbira x'fil-fatt dak li attenti huwa minnu. Irridu niddiskutu s-sitwazzjoni aktar fid-dettal u nsibu mezzi konkreti biex nindirizzaw dawn il-problemi li l għaddejjin għal snin twal, għal xed ma namlux dan se nitilfu ġenerazzjonijiet sħaħ. Aħna naraw dak li għaddej fis sirja Forsi 6 miljon persuna illi edin u koll jiffiċaw il-situazzjonijiet jew il-konsegwenzi tal-konflitti fil- fil-Sudan ta' Esfel, fil-Kongo u fil-Kenja. Ibatu l-ġuħ imma mtbatija u kol psikoloġika. Il-fat li mandomx prospetti għal-futur dawn it-tfal, mandomx ġejjeni. Dawn il-pajizi ma jistawx joħorġu mill-ċirku vizzjuż li huma maqbudin fih għalhekk irridu insibu pożizzjoni komuni Ewropea. Grazzi, President. Jiena nixtieq nagħmel mistoqsija fuq il-ġestjoni tal-kriżi dak illi ġara fil-golf tal-Messiku, eh, dak li ġara Fukushima u koll u rawna illi anki il-pajjiżi li huma attrezzati huma mqawwijin ekonomiċi jistgħu forsi mhux dejjem ikunu jistgħu ikunu kapaċi li jġestixxu diżastri fuq bosta livelli. Fl-Ewropa daw l-affarijiet narawhom ħafna ta' spess u dak li ġara Fukushima u anke fil-Messiku jista' jiġri anke hawnhekk b'effetti devastanti. Issejna nistaqsi, jekk minn hawn tliet xhur oħra għal raġunijiet li ma nafhomx jista' jkollna xi kriżi kera kif dak bħalma ġara fil-Messiku jew Fukushima, taħseb illi nkunu lesti li niffaċċawha dil-kriżi u jekk taħseb li iva. Kif? Κυρίες συνάδελφε, Ευχαριστώ για την ερώτηση που μας εισαγάγει. Grazie għal dik il-mistoqsija. Li tiftaħ diskussjoni fuq it-tieni parti tal-portafoll tiegħi tar responsabilità tiegħi li hija protezzjoni ċivili għandek raġun. Fukushima rajna li pajjiż kbir bħal Ġappun xorta kellu jitlob lajnuna u l-Ewropa tat għajnuna. nistaw nitalmu ħafna minn dizastri multisettorjali minħabba kawzi naturali. Aħna għanna mekkanizmu ta' protezzjoni ċivili li huwa bbażat fuq it-ħejjija u il-prevenzjoni. Irridu nkunu lesti. U dan il-mekkanizmu u l-istati membri edin dejjem jaħdmu iktar mill-qrib fl-imkien. U bat naraw xġara fil-Bosnija. Emmek irnexxinna niffaċċaw il-problema tal-arar li kien hemm hemmhekk mod aħjar mill-irnexxinna nagħmlu fl-2001. Għalhekk ir-reazzjoni tagħna tkun iktar koordinata u nkunu lesti biex niprevjenu, rridu namlu ħafna iktar għal prevenzjoni u dan il mekanizmu ta' protezzjoni soċjali u għal bażi għal dawn il-miżuri. Hemm tliet toqsma fejn hemm riski kbar. Nar il-ġimgħa li għaddiet kien hemm in-nirien f'Milazzo u kien hemm ħafna eh, tħaħen li probabbilment huma ukoll velenużi u dan se żgur jagħmel ħafna ħsara lill-ambjent u lis-saħħa tal-abitanti. Inti taħseb illi il-siti industrijali jaqgħu taħt kompetenza Ewropea u mhux iktar kompetenza nazzjonali? Δεν έχω υπόψη μου λεπτομέρειες γύρω από το πρόβλημα στη Σικελία, το ομολογώ. Jiena ma tanċina mitla ta' dak li huwa Davis għalija jkolli nistqar. Ma jiena jkolli ngħid illi iva jekk stat membru jitlob lajnuna aħna lesti illi nofruwa u jista' wkoll jitlob lajnuna minn stati membri oħrajn dana ġara bosta drabi meta kien hemm in fil-nofsinhar tal-Ewropa, pereżempju il-mekkaniżmu ta' protezzjoni ċivili jista u koll jintuża l-lin mill-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Issa, jekk se jkun hemm talba għal din lajnuna, aħna għandna l-ERCC li huwa il-ċentru għal-ġestjoni tal-kriżijiet illi jista jirreagġixxi b'mod immedjat biex ma jkunx hemm konsegwenzi traġiċi Kwestjoni hija kollox jiddependi mill jekk l-istat membru jitlob xlajnuna. Jena ma nistax inwieġeb fuq ir-reġjun tiegħek partikolari imma nistaw niddiskutu aktar fid-dettal dan il-punt meta jkolli iktar informazzjoni. Hekk issa wasanna fl-aħħar tal-ewwel round ta' kellima u issa għandna l-kellima mill-membri tal komitat li qegħdin iżuruna is-sur Preda. Grazzi ħafna, Signora President, Sur Kommissarju nominati jena l-ewel net irrit nifraħlek nominati jak għandek portafoll importanti ħafna mux biss għalix l-Unjoni hija l-ikbar eh, donatur ta' għanjumna monetarja fid-dinja imma minħabba li ċittadini li aħna nirrappreżentaw isu li l-għanjumna monetarja hija waħda mill-azzjonijiet l-iktar importanti li twettaq l-Unjoni Ewropea. Inti għandek il-kompetenzi, naħseb li għandek il-kapacitajiet kollha biex tagħmel dan ix-xogħol b'mod eċċellenti. Issa jiena nixtieq nkun naf kif se tikkopera mar-rappreżentanta Olja biex tiżgura li l-għajnuna umanitarja ma tkunx mifruda mill-politiki strateġiċi u dejjem imma li jsir kollox fir-rispett tal-prinċipji fondamentali tal-għajnuna eh, umanitarja ġifiri il prinċipji tal-umanità, neutralità, l-imparzjalità u l-indipendenza. U f'dan il-kontest jiena Nixtieq nisimak tajdilna xi ħaġa dwar is-sitwazzjoni fl-Ukrajna fejn l-Unjoni tat ħafna għajnuna lil persuni spostati imma huwa diffiċli ħafna illi eh, nidħlu fiż-żoni li huma kontrollati mir-rebelli. Forsi tista' tgħidilna xi ħaġa dwar dis sitwazzjoni ġenerali li għadni kif kellimtek dwarha. Grazzi. Iva, għandek raġun biex tbieħ. Il-koordinazzjoni u il-kooperazzjoni fuq livell ta' teams tal-proġetti kif eh, definiti mill-President tal-Kommissjoni Juncker din it-tip ta' kooperazzjoni titkun regolari u konkreta. Għalek il-project team fuq l-affarijiet esterni huwa importanti ħafna u l-ħidma tiegħu se jkun ikkoordinat mis-Sinjura Mogherini li hija l-Viċi President u Rappreżentant Oli. L-lajnuna umanitarja jekk jiena nkun insir kummissarju jiena se nkompli nimxi fil-passi tas Sinjura Georgieva hija kella raġun l-approċ li għanna nużaw huwa dak li aħna ġewwa imma barra naraw is-sitwazzjoni x'inhi niġbru data illi tuna l-esperti l-uffiċjali tagħna fil-post sabiex nkunu parti minn xogħol kollettiv tal-tim biex nindirizzaw il-kawżi tal-kriżi. Aħna nafu li, li kunem bżonn ukoll ta' soluzzjonijiet politiċi Nafu għall umanista Ġappuniż li mem soluzzjonijiet umanitarji għal problemi umanitarji, għandna bżonn soluzzjonijiet politiċi. L-għajnuna umanitarja qiegħda hemmhekk biex ittaffi dbatija. Iva, aħna se jkonna rwol importanti x'naqdu fiħdan il-tim il tim dal proġett meta kull qed niddiskutu l-politika imma mod parallel irridu nirrispettaw il-prinċipji ta' din l umanitarja li xiek ma nirrispettawhomx mhux se jkollna aċċess ma nkunx nistgħu nilħqu lill-vittmi. Għalhekk irridu nkunu in batawt biex nkunu effettivi u biex nħarsu il-prestiġu il u l-valur ta' lajnuna umanitarja. Signora Gardini. Grazzi ħafna. Jina xtaqt nitkellem dwar il-mekkanizmu tal-protezzjoni ċivili jina kont relatur u ħadd gost ħafna naħdem ma' parlament ma' ut illi ħareġ b'din l-ideja għal-mekkanizmu ġdid ta' protezzjoni ċivili propju biex ikonna eh, kapacità ta' risposta iffaċilitata. Issa, wasanna għal moment li aħna nimplementaw dan il-mekanizmu. Jena nsaqsik x-mizuri beħsibek tieħu biex tigarantixxi li dan il-mekanizmu jintuża b'mod korrett u effiċjenti u kif inti beħsibek tmexxi rwol ta' koordinament tal-Kummissjoni fil-awtoritajiet differenti ta' protezzjoni ċivili fiħdan l-Istati membri u anke fir-rigward tal-Istati membri kollha li qegħdin jipparteċipaw fil-mekkaniżmu b'mod partikolari irrid nistaqsi għal dak li għandu x'jaqsam mal-kwistjoni tal-sim ta' mezzi ta' respons u l-esperti il-voluntary pool taħseb li jistaw ikunu il-punt ta' tlu għal koordinament ta' dan il-mekkanizmu l-ġdid. Grazzi u nawguralek il-ħidma tajba. Aziza kollega, etnara li inti tifem f'daw il-kwistjonijiet. ħanajdlek l jina naqbel ma ħafna minn dak li inti għat il-mekkanizmu għal protezzjoni ċivili huwa dak il-mekkanizmu illi jorbot lill-istati membri mal-Kommissjoni f'sitwazzjoni ta' diżastri naturali eh, jikkoordina permezz ta' ċentru tal-ERCC jikkoordina u koll l-assistenza minn stat membru wieħed lejn stat membru ieħor. Ħan irrepeti dak li għattilkom fuq il bosnia Ovvjament hemm ħafna lokal titjib. Per eżempju, fir rigward ta' prevenzjoni, nistaw nipreparaw pjanijiet jista' forsi noħol u pos buffer għax jekk ikun hemm problema f'pajjiż wieħed jista' jsir sforz kollettiv min-naħa tal-pajjiżi l-oħrajn. Dan jista' jkun mezz effettiv ħafna. Taf li hemm programmi strutturali li biex jiġu attivati irrid ikollok pjan titkun taf kif se tattivhom. Issa dwar in-natura volontarja, iva din toffri possibilitajiet ġodda għanna nespanduwa din il-pool u natuwa u koll rwol konkret fil-proċeduri kollha tal-protezzjoni ċivili. Naħseb il l-mekanizmu tal-protezzjoni ċivili huwa effiċjenti jista' jgħin anke f'sitwazzjonijiet transkonfinali għandna Norveġja u l-Iżlanda li wkoll huma imsieħba fih Montenegra u l-Fajrom ukoll applikaw biex isiru membri. Issa naddu għal gruppi politiċi l-ewwel kellim f'dak ir-round huwa s-sur Ponga, Viċi President, qiegħed bil-qeda warajk. Ma' Sur Kummissarju nominat il-miżuri ta' prevenzjoni għat naqis ta' riski huma essenzjali biex innaqsu l-impatt tal-gwerer, tal-konflitti politiċi, imma ukoll tal-katastrofi naturali li qegħdin isiru aktar spissi xi strateġija se timplementa inti biex saħaħ ir-reżistenza u r-reżiljenza u tnaqqas il-vulnerabilità tal-komunitajiet lokali. Is-sinerġiji se jissaħħu bl-azzjonijiet li jittieħdu taħt il-politika tal-iżvilupp. Grazzi ħafna. Ήδη κυρίες συνάδελφε νομίζω είπατε την ma jik. Aziz kollega, naħseb illi diġa li sint inti liktar kelma importanti. Għal politiki kolla maħsuba biex innaqsu il riski unsiru aktar nifilħu għal dawn il-dizastri biex il-politiki tagħna isiru iktar effiċjenti għandna bżonn l-iżvilupp, għandna bżonn il-kooperazzjoni. Massur Mimiċa. Għalek, irridu naħdmu b'mod komplementari. Azzjoni umanitarja tista' it-taffid batija, għanda tinata fil-moment meta jinqala l-bżon, imma mbagħad irid ikun hemm ukoll lajnuna għall-iżvilupp. Lajnuna ta' urġenza, l-irkupru u mbagħad l-iżvilupp. Dawn it-tlet passi għandhom jisiru b'mod kombinat u iktar ma nagħmlu hekk, iktar għandna ċans li niksbu riżultati tajbin jiena diġà tqajt ma' Sur Mimiċa u tkellimna dwar dawn l-affarijiet, mod partikolari fuq livell tal-komunitajiet lokali. Għanna eżempju tajjeb fis-Saħel. Għanna nużaw dan l-eżempju. Għanna nużaw il-lezzjonijiet illi aħna eh, slitna mill-ġir u biex nespandu l-azzjoni tagħna u anki il programm Share fil-qar tal-Afrika u koll ta' riżultati simili. Aħna għanna inkomplu nizviluppaw l-istrateġija tagħna. Nikkooperaw mal-awtoritajiet lokali, man-nies tal-post, Anki l-NGOs tal-pajjiż li jkunu hemmhekk preżenti dawn ukoll jistgħu jgħinuna. Jistgħu jaħdmu ma l-NGOs illi niffinanzjaw aħna biex joħolqu l-infrastruttura meħtieġa biex dawn il-pajjiżi ikun jifilħu iktar għal dawn il-kriżijiet. Is-Sur Geo Salom għal grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi. Sur Staljanidis, żewġ mistoqsijiet. Inti u koll trid tindirizza il-ġestjoni tal-krizi. Krizi li għanna bħalissa ġifiri numru kbir ta' refugġati, ta' persuni spostati. Dan qed narawh isseħ fil frontieri tal-Unjoni Ewropea ħafna drabi, issejna nistaqsik. Inti lest tiżgura illi il-drittijiet tal refugġati ikunu rispettati u li dan ikun minsuċ fil-politiki tal-Unjoni Ewropea fil-introduzzjoni tija kien tijat li rridu niprevjenu u rridu nieħdu azzjoni illum u muxada u li rridu nieħdu azzjoni eh, fil-moment li natu lajnuna f'waqta. Inti lest illi titallem minn dak li għamlet il-predeċessura tijak biex tikseb budget ola minn 50 miljon għalix fil-kassa Sirja dan huwa ftit wiz anki minħabba li hemm tant refugġati. Kollega, għandek raġun. Il-kriżijiet umanitarji qed isiru fuq l batana tagħna u qegħdin jiżdiedu. Għanna flussi migratorji li qegħdin jaslu fl-Ewropa aħna nafu x'inhu għaddej fis-Sirja. Fit-Turkija 138,000 refuġat qasmu l-frontiera mis-Sirja lejn it-Turkija. Ġifiri għandek raġun din mhix sitwazzjoni li nistgħu nagħmlu tabiruħna li mhix ma teżistix. Għanna il-Kummissarju il-ġdid għall-immigrazzjoni u għalhekk hemm Kummissarju għall-immigrazzjoni għaliex hija kwistjoni importanti ħafna u ovvjament illi jiena se nikkopera miegħu fiħdan tal-tim tal-proġetti, il-project team imma anki wkoll b'komunikazzjoni diretta miegħu nitkellmu ras imbras bħala kummissarju nominat għall-għajnuna Eh, umanitarja jekk niġi approvat l-ewwel priorità tiegħi se tkun li nindirizza dawn il-problemi fil-shelters, uh, eh, kif se jibqaw jitalmu, jinataw l-edukazzjoni, kif se jinataw l-ikel, ikollhom provvista tal-ikel, dan kollu importanti ferm. għaliex dan jista' innaqqas il-pressjoni tal-flussi migratorji għandu mnejn innaqqas din il-pressjoni bħala kummissarju nominat għall-għajnuna umanitarja jiena sen zom unħares l-indipendenza tijaj. Jina qatt min se naċċetta li l umanitarja tiġi uh, strumentalizzata għal anijiet politiċi għal xiek jiġri hekk ma nkunux nistaw naġixxu b'mod deċiżiv fuq il-livell li jkun hemm bżonn. E Vielen Dank, Frau Präsidentin. Um... Grazzi ħafna, Signora President, Kommissarju nominatina nishtiq namillek mistoqsija dwar it-teddidiet kontra persuni li qegħdin jaħdmu biex joffru għajnuna umanitarja. Inti diġà tkellim dwar il-problema eh, kixfu ħafna incidenti fejn persuni li qegħdin jgħinu lil dawn il-popolazzjonijiet inqatlu jew ġew eh, oppressi kien hemm teddidiet minn gruppi terroristi iżlamiċi illi din eh, jiġbdu attenzjoni għal kawza tagħhom permezz ta' din il-brutalità u edin jeddu lil ħaddiema li qed joffru għajnuna umanitarja. Fil-prinċipju inti lest illi tfassal jew tidħol fi strateġija militari biex tgħin il dawn il-ħaddiema u x'approċċ tad-dotta inti biex tgħinhom taċċetta li xi kultant irid ikun hemm eh, xi azzjoni militari biex tgħinhom il dawn in-nies. Aziz kollega, issa rrit infakrek eh, fil-vitmi ta' dawn ta, ta, ta, fost dawn il-ħaddima il, il umanitarji u anki l-dawk il-li u dawn il-rejati ħorox kontra tagħhom. minn dak li jien hemm clearances ta' sigurtà fuq dawn il-kwistjonijiet. Hemm NGOs speċjali li huma finanzjati mill-Unjoni Ewropea li iħarġu lil dawn il-ħaddiema li jagħtu għajnuna umanitarja dawn in-nies jittalmu b'mod uffiċjali kif jistaw jevitaw il-periklu fil-ħidma tagħhom. Imma mbagħad fil-post is-sitwazzjoni hija differenti. Għalhekk irridu niddiskutuhom dawn il-kwistjonijiet u rridu nippruvaw in insaħħu s-sikurezza fl-ambjenti fejn jaħdmu huma. Issa, jiena se nitkellem ċar jina għandi ċerti riservi fuq il-protezzjoni militari li semmejt inti. Dan għandu jkun propju l-aħħar rikors. L-aħħar rikors biex nilħqu għanijiet ta' għajnuna umanitarja kella se nitilfu l-kredibilità tagħna. Nitilfu in-neutralità u l-indipendenza tal-għajnuna umanitarja. Rrit ikun ċar li kull preżenza militari m'għandix tkun hemmhekk biex tinfluwenza l-azzjoni umanitarja. Għaliex inkella l-azzjoni kollha kemmi għandha mnejn tiġi istrumentalizzata u ma rnexxinix niksbu aċċess għal dawk li l-iktar għandna għandhom bżonn lajnuna tagħna u nitilfu l-kredibilità mal-bqija tad-dinja. Grazzi, Sur Komissarju nominat l-għennet irrit najti li dak li smajt sissa minn għandek iserraħ li moħi għaliex il-portafoll li inti se tieħu fidejk wara persuna oħra kienet propju ħallid il-persuna il-marka tagħha fil-Kummissjoni u jiena nħu gost li se tkompli timxi fil-passi eh, tagħha. Jiena ħad gost nisimak, nisimak titkellem b'tant entuzjazmu ħafna jaħdmu fil-qasam ta' tal ajnuna umanitarja. Issa koordinazzjoni ħażina ta' dawn l-atturi tista' twassal għal nuqqas ta' effiċjenza niftakar fġara fil-ġestjoni tal-kriżi fil-Ħajiti fl-2010 ta' kien eżempju ċar ħafna ta' koordinazzjoni mill-ar. U anke eh, l-istrateġija u l-metodu issa li inti trid eh, tfassal biex eh, tikkoordina mhux biss id-donaturi Ewropej u l-Kummissjoni imma donaturi, l-Kummissjoni u l-atturi oħra eh, minn madwar id-dinja. Tieni mistoqsija mistoqsija li għadha ma semmitx sissa, jiena nixtieq nkun naf x'inhi l-pożizzjoni tiegħek fir-rigward tal-viżibilità jew naqasa ta' viżibilità tal-Unjoni Ewropea fl-azzjoni umanitarja tagħha Jena kont kummissarju għall-għajnuna monetarju niftakar li kull fej kont timmur, kont nara anke fuq kaxex zar uh, eh, USA u l-ismijiet ta', ta kull tip ta' donatur, anke mill-liċken, imma uh, mill-operaturi tana dawk li aħna nifinanzjawhom ma jkunux iridu juru illi l-Unjoni Ewropea edha tati lajnuna taħħa biex iċ-ċittadini jgħinu irridu jkunu jaraw li aħna qegħdin nagħtu lajnuna u jiena għandi daqsxejn ta' problema bil-pożizzjoni tiegħek dwar l-intervent militari forsi tit it-taffija eh, eh, eh, xiftit għaliex wieħed ma jistax jilħaq il-vitmi mingħajr ma jkun hemm protezzjoni militari. Haristoboli. Il-Kummissarju nominat. Grazzi. Dak li qed fil-mistoqsija tiegħek ovvjament għandu ċertu pis speċjali. Għaliex tant għandek esperjenza f'dan il-qasam. Skont l-informazzjoni li natatli fuq il-każ ta' Haiti kien hemm ħafna kwistjonijiet ta' koordinazzjoni, kwistjonijiet seri. U għalhekk aħna id-deġidajna li konna aġenda riformata tal-lajnuna umanitarja biex bekk nkunu nistaw nevitaw li nirrepetu dak li seħ f'Ħajti. Ma kienx hemm koordinazzjoni, ma kienx hemm ta' tmexxija u għal daqstant kena nħabtu wiċna ma' situazzjonijiet fejn interventi tagħna ma kinux effiċjenti. Il-kas ta' Haiti, ovvjament, kien kas ta' kriżi għalila ferm. Kwalinkwa ħaġa li tiġi f'moħħok ġriet f'daqqa, kolera, uragani, maltempati, minn kollox. Għal daqstant, jiena nemmen li l-agenda tal-ġnus maquda fuq il riformi f'dan il-qasam għandhom jiġu appoġġati mill-Unjoni Ewropea. Sabiex bekk nkunu nistgħu niddiskutu l kwistjonijiet ewlenin li huma r-rwol mexxej il-tati rendi kontamilek u l-koordinazzjoni. Għandek raġun. Il-kas ta' Haiti qatt m'għandu jirrepeti ruħu fl-istorja. U nistgħu ngħinu biex dan iseħħ Fid-diskussjoni li kelli ma' Signora Valerie Emus li tafu sow il-koll, edna li dawn huma kwistjonijiet li għandhom jiġu indirizzati minnu fih. Iżda qed nitkellmu dwar il-kwistjonijiet ta' protezzjoni militari, jekk iva nista' jiġbek mistoqsija oħra xaddil il-ħin tista' tkompli ma' kwalinkwa punti li ma ntajx fil-mistoqsijiet addizzjonali mbagħad. Grazzi mill-grupp tal-GUE is-Sinjura Sanchez Caldentev. Grazzi, kummissarju nominat bħalma qed inti qabel fil-każ ta' konflitt u emerġenzi soċjali l-iktar nies vulnerabbli huma n-nisa u l-bniet huma jiġu immirati minn violenza, abbuż, sfruttament sessuali u saħansitra stupru. Inti għed li din ħatkun waħda mill-prioritajiet fil-programm tiegħek. Imma nista' nitkellem dwar il-konsegwenzi ta' dawn is-sitwazzjonijiet nixtieq nkun naf kif tindirizza s-saħħa sesswali u drittijiet ta' riproduzzjoni f'żoni ta' konflitti. <clears throat> Għandek xi dajat din se tkun priorità jew in-nisa ser jiġu imġela ikollhom it-tfal li jkunu frott ta' stupru. Έχετε δίκιο ότι το θέμα της σεξουαλικής... Għandak Il-violenza sessuali saret kwistjoni ewlenija fi żmien ta' kriżi f'Sirja, fl-Iraq, f'ħafna pajjiżi Afrikani, fil-Kongo. Dawn huma kwistjonijiet li qegħdin ifeġġu darba wara l-oħra u ħolqu ħafna ħsara dak li jkun u għalhekk irridu nkunu ċari u tondi meta nikkundannaw kwistjonijiet bħal dawn ta' violenza. Ġejt informat illi hemm protokolli speċjali li applikaw dwar kif nindirizzaw ċertu każijiet bħal dawn. Żemmejt inti tifhem illi l-ewwel qabel kollox ridu jingħataw għajnuna għal saħħithom u anki għajnuna psikoloġika. U kun jistaw bekk jaffaċċaw kwalinkwa ħaġa li ġarbu li ġratilhom. Bħala tabib, tabelħaq, jiena favur li kunem abort f'każijiet bħal dawn, iżda nemmen illi il-dawn in-nies għandhom ikollhom lażla, għandhom ikollhom id-dritt li jkollhom li jagħmlu huma, għandhom ikollhom l-informazzjoni u l-persuna konċernata tieħu deċiżjoni i. Anke fir rigward il-qafas legali tal-pajjiż konċernat, imma dan irid iseħħ wara kwalinkwa tip ta' informazzjoni li tanatela fuq l-saħħa sesswali, fuq drittijiet riproduttivi, eċetera. Dan huwa prekondizzjoni rispett tan-nisa. Hija kwistjoni ta' moralità li nappoġġaw l-om in nisa involuti fi każijiet ta' violenza sesswali. Kemm nisa, kemm ukoll irġiel, bniet jew subien, irridu nindirizzaw dawn il-kustjonijiet mod aktar effiċenti. Irridu nagħtu li dawn in-nies vitmi l-assistenza psikoloġika li jistħoq ilhom. Dawn huma kwistjonijiet tal-waħx fuq dawn in-nies ħafna żgħażagħ speċjalment u għalhekk irid ikollhom biżejjed għajnuna biex ikunu jistgħu jkomplu wara li jġarbu sitwazzjonijiet bħal dawn. Grazzi. Grazzi Sinjura ħojbuh. Kull kriżi ħafna drabi twassal għall kriżi tal-ġuħ. U ovvjament l-importazzjonijiet ta' prodotti tal-ikel ħaġa tajba imma ħataffetwa l-ekonomija lokali u b'mod ġenerali tagħmilha diffiċli li dak li jkun eh, ħawel illu ċoħirraba fil-post, u għalek kif ħan nizguraw illi f'każijiet ta' kriżi tal-ġuħ nħanatu li kell imma fl-istess ħin fuq medda twila ta' żmien tiżgura illi l-ekonomija tkun tista' tqum fuq saqajja f'dawn il-pajjiżi biex bekk il-pajjiżi jkun jistgħu jkomplu fuq responsabiltajiet tagħhom u jerfgħuhom fuq spallehom il-ġdid. Έχετε δίκιο ότι υπάρχει ενδεχόμενο. Κομισάρι νομινάτ, αντεκρατζόν. Meta nagħtu għajnuna lil dawn in-nies forma ta' ikel, nistgħu noħolqu problemi fil-produzzjoni lokali tal-ikel. U għalhekk fil-programm tagħna Aġir fir-Reġun Saħel provajna nindirizzaw dawn il-konsegwenzi. billi nużaw metodi innovattivi. Lekkim sejħa sistema tal-kupuni flus kontanti. Bloġika li dak li kun jibni kapacità li jilqa l-problemi bħal dawn natu flus kontanti u anki kupuni biex bekk il-produtturi lokali kun jistaw ibieħu il-prodotti tagħhom u natu anki lajnuna tal-ikel f'termini ta' flus kontanti u anki ikel in ġenerali bil-kupuni. Dan ġara f'Niġer u anke f'Ċad. Fejn dan ġi applikat anke fil-programm Aġir fir-Reġun Sahel. Aħna rridu nagħmlu l-almu tagħna biex nissalvagwardjaw il-produzzjoni lokali tal-ikel għaliex il-produzzjoni tal-ikel hija proċess ħieħ u jekk dan jitwaqqaf diffiċli li terġa' li jerġa' jinbeda. U għalhekk għal rigward il-kupuni u l-flus kontanti bekk irnexxinna ntejbu is-sitwazzjoni. Però mhix is-soluzzjoni l-ġusta għal problemi kollha nafuh dan, imma miżura li tista' tagħti daqqatit biex tistabilizza l-produzzjoni lokali u tejn il-bdiewa lokali taħdem fil-loġika tal-rkupru, il-soljef u l-izvilupp. Dan jista' jiġi frammentat iżda nemmel li natu l-flus kontanti u anke l-kupuni għenet fil-passat u għandha titkompla anki issa u fil-futur. Grazzi. Sur Korraw. Grazzi, l-Unjoni Ewropea dejjem bbażat fuq il-kontributi tal-ċittadini u l-Istati membri, ġifieri fuq isforzi ta' minna ħallas it-taxxa li taxi jilmentaw li ma jafux eżattament kif jintefqu dawn il-flus u fejn imorru. F'kuntest ta' gwerra fejn ħafna drabi dawn jitwaslu minn stati membri tal-Unjoni Ewropea fejn hemm kriżi tal-politika u kriżi minħabba tibdil fil-klima u diżastri naturali, il-problemi komplu jfeġġu u jiżdiedu. Sissa ma kienx hemm mezz ta' komunikazzjoni deċenti u deċentralizzat li jinforma minn ħalla 16 li huma l-mezzi kif jitataw l Laj biex bekk ikun hemm monitoraġġ ta' veru r-riżultati konkreti li jintlaħqu. It-trasparenza huwa prinċipju fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Jekk tiġi konfermat bħala kummissarju ġdid, lest impenja ruħek għat-trasparenza tal ajnuna Ser ikun hemm mezzi ġodda biex ikun hemm monitoraġġ tal-għajnuna monetarja u jinformaw ċittadini kif jintefqu l-flus tagħhom u li huma riżultati konkreti li jintlaħqu Αγαπητέ συνάδελφε, έχω ενημερωθεί ότι υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Σε ό,τι. Ġejt informat li hemm trasparenza sħiħa fir-rigward il-mod kif il-krediti tagħna l-flus tagħna jintefaq. Fit-tweġiba tiegħi lis sur Christoros għet li kien hemm kwistjonijiet fil-passat, imma ġejt informat li ċertu programmi ġew sospiżi minħabba kwistjonijiet ta' korruzzjoni u frodi imma qaluli li l-mekkanizmi ta' kontroll qegħdin hemm fuq tliet livelli u jaħdmu. U jaħdmu pjuttost tajjeb anzi. Ovvjament kollox tista' tejjeb fil-ħajja. Iżda dawn il-mekkanizmi ta' kontroll mill-lider jaħdmu jaħdmu tajjeb. Hemm trasparenza fl-użu tal-fondi u għan l-affarijiet għandhom komplu hekk. Kien hemm valutazzjonijiet li jiena rajt bajnejja U mill rajt, rajt li l-level ta' Digi Eco il-flejjes jina tużaw tajjeb u l-perċentwal ta' użu korrett tal-fondi huwa fost l-ola fiħdan l-Unjoni Ewropea. Ovvjament jista' jkollna kwistjonijiet ta' korruzzjoni u frodi xejn mu perfett fil-ħajja, iżda mill-lider kollox ma kollox hemm effiċenza fl-użu tal-fondi. Jekk matul il-valutazzjonijiet li ħut minnhom jitwettqu minn konsulenti privati naslu għal konklużjonijiet li hemm ħtieġa għal titjib, allura ovvjament imbagħad intejbu il-proċeduri tagħna biex niżguraw li l-flejjes ta' minħalla 16 fl-Ewropa jintefqu b'mod korrett Rridu nkunu stringenti f'dawn il-kustjonijiet, speċjalment fid-dawl ta' kriżi ekonomika, pajjiżi stessa tibate minn din il-kustjoni m'għandniex naħlu laqqas ċentezmu wieħed ta' euro. Grazzi, issa fisem il-membri mhux affiljati sur Paljon. Sur Kommissarju, eżis kollegi, gwerer, kriżijiet, katastrofi, bidla fil-kriżi, pandemiji, Għamnek eh, f'dan il-komitat taħna il-servizzi tal-urġenza ta' ċerti politiċi eh, eh, u anke bizzastri li huma naturali, ma laqas ma nistgħu nfarfru l-responsabilità tagħna qudiem ċerti fenomeni u katastrofi qed naħseb pereżempju dwar 3000 migranti li mitu fil-Mediterran minħabba il-politika il li eh, segwit il-politika u anki tal-Europa minħabba l-politika, minħabba l fat li segwit il-politika amerikana f'ħafna pajjiżi qed naraw il- politika politiki tal-gvernijiet korrotti illi eh, l-Europa tkompli taċċettom. U jien għandi żewġ mistoqsijiet aħna se nkomplu binżommu l-aqwa relazzjonijiet ma' pajjiżi li ma jirrispettawx il-liġi internazzjonali imma mbagħad ġaluna nħossu konsegwenzi tal-politiki tagħhom jew li ma jirrispettawx l-impenji tagħhom lejn il-popli tagħhom. Anki permezz tal-flejes illi natuhom aħna u xinu ma lodot illi għandek inti bħala Kummissarju Ewropew biex tikkontrolla l-effettività tal-azzjoni tagħna fil-post mod partikolari fi kriżijiet severi, pal per eżempju dak li qed jiġri fil-vant nofsani. Kummissarju nominat. Aziz kollega, nixtieq nkun ċaru tont miegħek Ma nistax ngħid li naqbel ma bosta punti li jinti semmejt fid-diskors tiegħek u bħala politiku, nitkellem ma' politiċi oħrajn, naħseb li l-aħjar li jkunu miftuħa u ma nqodux nlaqalqu fil-klim tagħna. Issa fuq l-azzjoni umanitarja. Ta' bilħaq irridu nużaw kwalinkwa mezz possibbli għad dispozizjoni tagħna biex nirrispettaw l-erba' prinċipji fundamentali biex nejnu l-vitmi. Dan għandu jisir irrispettivament minn kullinkwa tip ta' opportunità politika li jista' jkun hemm irrispettivament mill-politiki Ewropej fuq kwistjonijiet bħal dawn. U għalhekk jiena definixxejt l-approċ bażiku tiegħi bħala wieħed ta' tkomplija tax-xogħol ta' Georgieva. Ġewwa imma barra rrid ikollna approċ komprensiv. Imma b'mod parallel rrid ikollna salvagwardja tal-azzjoni umanitarja, jiġifieri rridu nkunu ġewwa imma barra l-istess ħin. Dan importanti, u għalhekk nixtieq intenni dan il-punt neħtieġu nissalvagwardjaw in-neutralità, l-umanità, l-indipendenza. Dan jippermetti jenna li konna aċċess għal vitni, għal vitmi biex nejnuhom. Aħna nieħdu sem fit-tim tal-proġetti kif ġi definit mill-President elett Juncker imma mingħajr il-possibilità tal- lajnuna l-vitmi din tkun assjoma għal daqstant rridu naħdmu b'din il-loġika. Grazzi, Signora Zaborska, fissam il-PPE. Merci beaucoup, Madame la présidente. Si, Signora President. Dawn il-ġranet et nisimaw ħafna dwar Sirja fil-kontest tal-krizi tal-refugġati dawn l-axħar tlet snin saf dak li hemm fis-Sirja hija gwerra ċivili, iktar minn 9 miljun Sirjan eh, ġew spostati. Fis-Sirja hija l-ikbar kriżi umanitarja u siguritarja li hemm fid-dinja. Terroristi tal-lek imsejjaħ Stat Islamiku edin iġelu l-insara u membri ta' minoranzi reliġjużi oħrajn biex jaħarbu fil-umorru fil-Kurdistan. Sur Kommissarju, inti tqis l għajnuna umanitarju tal-Unjoni Ewropea tal-Istati membri tagħha biżejjed kemm fil-volum kif ukoll fl-effiċenza biex tgħin lir-refuġjati tas-Sirja u tal-Iraq biex jiffaċċaw il-xitwa li jarisqa fuqhom. Έχετε απόλυτο δίκιο στην περιγραφή της κατάστασης. Κομισάρι Νομενάτ, għandak raġun 100% għal-mod kif id-deskrivej din is-sitwazzjoni, verament sitwazzjoni diffiċli. U jaħtieġ insibu tarfa. Probabilment għalhekk il-predeċessur tiegħi għattat daqshekk żmien u żaret Erbil fil-Kurdistan fl-Iraq biex tara bajneja is-sitwazzjoni fil-post biex tarax qed jiġri hemmhekk fir-rigward il-minoranzi etniċi reliġjużi u oħrajn u l-azzjonijiet ta' ISIS huma dawk li rajna fil-mezzi ta' xandir soċjali u għalhekk irridu nkunu aktar konkreti fl-azzjonijiet tagħna. Mix-xitwa l-hawn, ġala darba x-xitwa waslet fuq l-adba tal-bib tagħna, ikun diffiċli ħafna li dak li jkun jibqa' ħaj minn taħt il-morsa ta' ISIS. Neħtieġu programm biex nejnu il-dawn in-nies jilqaw għal illa tal-xitwa. Hemm bżonn nejnu lil dawn in-nies, hemm bżonn nejnu lill-Aġenziji Ewropej sabiex ikunu jistgħu ifasslu programm biex jiżguraw li dawn in-nies ikunu jistgħu jibqgħu ħajjin u biex ikunu jistgħu ikkampaw fix-xitwa. U għalhekk Ferbil waqqafna uffiċċju biex ikun hemm fil-post biex bekk insegwu l-sitwazzjoni mill-qrib sabiex ikonna l-aqwa deskrizzjoni possibbli tas-sitwazzjoni fil-post. F'dan il-qasam attivajna iktar u iktar il-mekkanizmu ta' protezzjoni ċivili. Forsi jirnexxinna niksbu ħafna, forsi mhux dak kollox li ridna, imma ikonna iktar kooperazzjoni ma' l-imsieħba internazzjonali sabiex dawn il-minoranzi kollha etniċi jew reliġjużi jistgħu jkunu f'post sigur u biex ikollhom l-affarijiet meħtieġa biex ikampaw fix-xitwa. Grazie. Naddi il mikrofonu li kollega. Grazzi, komissarju nominat Stelianidis, Palma semmejt l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri tagħha qed jagħtu importanza kbira lill-għajnuna monetarja u ġestjoni tal-kriżi. Speċjalment u iktar u iktar wara trattat tal Lisbona daħal fis-seħħ u isemmi l-għajnuna monetarja bħala politika Ewropea tal-Unjoni per se. U għalek il-kooperazzjoni għall-izvilupp u l-għajnuna monetarja għandhom għanijietu prinċipji u modi differenti ta' implementazzjoni. Iżda wara rispons tal-emerġenza, is-sitwazzjoni ta' sekwit teħtieġ li jkun hemm involviment u appoġġ u żvilupp eh, fuq medda twila ta' żmien. Kif nistgħu ngħaddu għal tranzizzjoni minn għajnuna monetarja għal żvilupp sostenibbli u fuq medda twila ta' żmien. L-għajnuna skont il-prinċipju ta' soljev ta' rikupru u ta' zvilup li ġi stipulat fil-konsensus tal-lajnuna monetarja kif nistaw nappoġġaw dan. U inti bħala kummissarju responsabli għall-għajnuna umanitarja u ġestjoni tal-krizi, kif taħdem id fit mal-kummissarju għall-iżvilupp u r-reprezentant ta' olja biex kun tista' tikkoordina dawn il-politiki biex tamlu tajjeb għal distakki li hemm fir-rigward il-politiki li għadni kemm semmejt. Grazzi. Kommissarju nominat. Aziz kollega, Il-kwistjoni li għajjem tinti tabelħaq torbot iż-żewġ fusin tal- eh, mekkanizmi ta' għajnuna, komplementarita bej l-azzjoni umanitarja u l-iżvilupp. Definixxejt il-qafas ta' kooperazzjoni tal-Kummissarju tal-Azzjoni Umanitarja u l-Kummissarju għall-iżvilupp. Dak li qed kollu minnu. Qed nippruvaw norbtu dawn il-prinċipji il-soljef u l-irkupru flimkien mal-iżvilupp fl-azzjoni umanitarja tagħna biex twitti triq għall-iżvilupp. Jekk dan ma nagħmluhx biex nwittu triq għall-iżvilupp mhux ser ikollna żvilupp u jiena ser naħdem fl-imkien mal-kollega tiegħi Sur Mimiċa fuq din il-kwistjoni, diġa' semmejt li kien hemm eżempji ta' kooperazzjoni li ta' il-frott fil-reġun ta' Sahel, fil-qarn tal-Afrika, dawn huma eżempji tajbin ta' din it-tip ta' ħedma, u azzjoni effiċenti kolli ngħidu. Jien nemmen illi hemm lok għal titjib dak dejjem. Għandna bżonn nkomplu nevalwaw l-azzjoni tagħna sabiex bekk ikonna lodda li bija nkunu nistaw natu rendi konta għamilna biex jgħina ntejbu l-azzjoni tagħna kull ma jmur. Għal daqstant l-ewwel qabel kollox irid ikun hemm valutazzjoni ta' sogri ġestjoni ta' sogri fir-rigward dan ir-riskju kif għan indirizzaw u mbagħad ikun hemm mezzi biex nkun nistgħu nilqaw għal dawn il-problemi, konna anki l-ekonomija tal-iskala. Jiena dejjem ninsisti li nkomplu il-loġika li aħjar uf mill aħ. L-importanti l-prevenzjoni. Euro li nonfqu fuq prevenzjoni jiswa da 7 euro li nonfqu fuq it-trattament wara. In proporzjon ta' wieħed għal seba' u għalhekk hija possibilità kbira fejn aħna nistgħu nifrankaw il-flus. Surjar. Surkarski. Grazzi, Sur Stelianidis. Inti next arrejt illi musser tuża azzjonijiet militari biex tiżgura illi il-ħaddiema tal ajnuna umanitarja ikunu fuq il-post u jagħtu lajnuna din hija żvilupp pożittiv madanakollu ħafna organizzazzjonijiet waqdiet tal-karità internazzjonali jihdu servizzi ta' militar jew anke paramilitari għaliex il-mod ta' kif jaġixxu xi kultant ifisser li jkun diffiċli li nqabluh mal-militar professjonali internazzjonali u għalek il-mistoqsija tiegħi hija din. Ser tuża dawn il-kanali, dawn is-servizzi jew le? Se skarom jadi f'krimisija jadi totema tema in Kummissarju nominat. Ke jembiriz meħri dora boruna ma skatodijis. Jien ħana ċertalek ħagġa. l esperienza li kena sissa tista' tejna nifmu l-azzjoni tagħna x'għandha tkun iva. Aħna ħnevitaw l-azzjoni militari dejjem għal lajnuna soljef umanitarju, għazdan ikun ifisser inkella li nitilfu l-indipendenza, il-neutralità u l-oġġettività u dawn huma elementi li għanna bżon biex ikonna l-aċċess għal vitmi. Iżda kien hemm numru ta' eżempji fejn lajnuna militari tatna daqqatit biex inkomplu l-lajnuna monetarja tagħna. U tabelħa anke salvat l-ħaddiema tal-azzjoni monetarja. Dan kena namluħ u kena naċċettaw biex insalvaw il-ħajiet u xaħġa simili ġriat ukoll somalia Iżda għan eżempju negattiv ukoll l-Afganistan. Emmek kien hemm konfużjoni bejn l-azzjoni militari u l-azzjoni umanitarja u dan fisser li fuq il-post kien hemm iktar diffikultà biex il-ħaddiema monetari jkollhom aċċess għall vitmi. U għalhekk irridu nqogħdu għajnejn vera li nkunu kawti. Rridu niddeċiedu skont il-fatt li hemm fuq il-post u għalekket li aħna politiċi għandna l-valuri tagħna iżda xi kultant ikonna nilqaw għal dilemmi li jistgħu ifeġġu xi kultant diffiċli u hemmhekk il-Kummissarju jrid isib soluzzjoni biex jissalvagwardja l-kredibilità tal-ħaddiema fil-qasam umanitarju, imma jekk ikun bżonn nazzjoni militari biex insalvaw il-ħajjiet, allura bbażi tal-prinċipji ta' Oslo l-għajnuna militari tista' tkun mezz li tintuża f'każ ta' emerġenza biss, f'dak il-każ biss. Tkellem li mis, grazzi natuk merħba fil-komitat tagħna. Jien mirajt l-entużjażmu tiegħek, l-impenn tiegħek nittamaw li dan ikun impenn ħalli inti timplementa dak li għandek timplementa. ħaġa diffiċli li ssir. Issa jiena mħasba dwar in-numru ta' ħaddiema umanitarji li jitilfu ħajjithom meta jkun qegħdin jaqdu dmirhom. Jamlu xogħolhom, numru li qed jiżdied. Bosta konflitti, il-bira qal li sigurtà tal-ħaddiema fuq il-post ħatkun priorità ewlenija. Ġi mitlub sabiex tizdiet il-kapaċità tal-NGOs ħalli jkun hemm ġestjoni aħjar tar-riskju u ma għandhom jagħmlu ħaġa aktar mill-indikaturi stabiliti mill-Unjoni Ewropea dwar is-sigurtà x'miżura ħadd implementa biex tiżgura is-sigurtà, sigurtà fiżika, saħħa fiżika tal-ħaddiema umanitarju ħat tagħmel dan flimkien mad-donaturi differenti kollha? Aziza kollega. Inti qed turi ċertu sensibilità u dan jiena napprezzah Jiena bħalek inħoss fid-diskors tal-bidu tiegħi jiena semmejt tajġieħ lil ħaddiem umanitarju tar-Renju Unit. Iżda jkolli nistqar miegħek għalluli dwar dawn il-protokolli ta' sigurtà security clearance. Din l-informazzjoni li tinata lil dawn l-operaturi dawn il-ħaddiema umanitarji li jaħdmu dawn l-organizzazzjonijiet mhux għal profitt. Iżda ma nafx xejn iktar, xejn aktar ma qaluli. U għalhekk ma jkunx aqli minn ħati. Jekk nitkellem dwar xi ħaġa li ma nafx sew. Ma nkunx professjonista. Passur sa' anka jien irrit nitratta l-affarijiet b'serjetà kbira qed nirreferi għas servizzi li jieħdu ħsieb dawn il-kwistjonijiet il-kollega semmit affarijiet simili, protezzjoni sem affarijiet simili, protezzjoni militari, aħna irridu nużaw dawn is-servizzi u nippruvaw nillimitaw is-sogri. Imbagħad hemm evoluzzjoni u din tqawwilna qalbna l-inizjattiva Ewropea tal-volontarjat. Hawnhekk nistgħu nsibu soluzzjoni jekk dawn volontarju nittama li din l-inizjattiva tibda mill-aktar fis possibbli. Nittama li kunem inizjattiva tal-volontarji jekk hemmhekk inkunu nistgħu insolvu uħud mill-problemi marbuta ma' sigurtà tajjeb wisq qed nagħtikom idejat illi ifeġġu għabbażi ta' dak li qaluli iżda iva se ssir analiżi aħjar dwar dawk is-suġġetti li semmejtu intom.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 illi sabiex il-Kommissarju jkollu l ruol strateġiku tiegħu u jkun jista' jaqdi dan ir ruol strateġiku għandu kun minn qudiem, fuq qudiem, f'żoni fejn hemm kriżijiet umanitarji. Tista' tikkonferma illi inti wkoll ħatkun preżenti għal kriżijiet serji oħra matul mandat tiegħek? Όπως λέμε και l-inika, εγώ δεν, Λέω κουβέντες του αέρα. dan λέω gadi do no. Iva, jina għanajdlek dak li rrit nfisser, nfisser dak li rrit najdlek. Jina għamilt impen, impen u d-dim il-komitat ta'kom dejjem għandu jiġi mħares għalix inkella bħala politiċi nitilfu l kredibilta tagħna. Għal dastant iva ta' bilħaq l-ewwel żjara tiegħi. L-ewwel żjara tiegħi ħanamilha f'żoni dawk li nħawi mill-quta mill-ebola. Biex bajnejja nkun nista' nara u bidejja nkun nista' mmiss u nkun nista' nibat messaġġ. dwar il-kwistjoni tal-preżenza ta' aktar personal ta' saħħa huwa importanti nibatu dan il-messaġġ. Arfuni li ir-Renjonit diġà bnew sptarijiet ikkuntatjaw il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin f'Ċipri f'Ċipru sabiex jistaqsuhom għal tobba minn Ċipru. bħala kummissarju għall-għajnuna umanitarja l-azzjoni umanitarja kun il-kontribut tiegħi u permess tal prezenza tiegħi jiena nibat messaġġ li t tobba ta' Ċipru biex huma jmorru jmorru jgħinu lill-persuni fi bżonn. Hemm iva lat prattiku jiena irrit nara bajnejja l-tieġa li nikkoordinaw li nimmobilizzaw, imma hemm lat simboliku wkoll, it-tobba m'għandhomx jibżaw dejjem jekk jingħataw il-possibilità ta' evakwazzjoni. U din tinsab fl itra tagħkom li l-miżuri kollha li qed jiġu proposti qed jiġu proposti biss jekk ikun hemm il-possibilità ta' evakwazzjoni għaliex inkella ħanibatu lil persuni bla ma nkunu nafu jekk hemmx biżejjed personal ta' saħħa biex huma jagħmlu xogħolhom. Sinjora Sargentini fisem il-ħodor, grazzi President, grazzi Komissarju nominat dwar il-kriżi minn sija, nixtieq nitkellem dwar il-persuni minn sija, il-persuni li nataw il-ġemp. Hemm persuni li nistgħu narawhom iżda ma nistgħux naslu għandhom, ma nistgħux nilħquhom, persuni fjarmuk, Sirja jew il-Jażidis fil-Mount Sinjam Iżda hemm persuni li ma jinistawx najrawhom bajnejhom bajnejna ma nistawx naslu għandhom. Fl-istat tanni l-Iżraq jew inkella fil-Muntanji Nuba fis-Sudan. Imbagħad hemm min nistgħu naslu għandhom imma ma nistawx narawhom. Persuni li jgħixu f'żoni fejn mhux qatt tasal għajnuna il-Kongo tal-Vant f'Gomma il-kifu ta' fuq Emmek ħdejn goma hemm għajnuna internazzjonali u appoġġ imma f'żoni aktar imbeda m'hemm ħadd hemm żoni li ma nistgħux naslu fihom il-gvernijiet u rebelli ma jħallunix u hemm persuni li maħniex naslu għandhom għaliex aħna maħniex nagħmlu sforzi sabiex b'xi mod jew ieħor naslu iżda qegħdin naraw li l-ispazju umanitarju hija dejjem jiċkien. Mistoqsija tiegħi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 dawk kollha li jeħtieġu l-għajnuna tagħna. Din hija kwistjoni li m'għandix soluzzjoni faċli, irridu nkunu onesti ma' nafusna. Il-problemi umanitarji għanna nsibulhom soluzzjoni politika ħalli mbagħad naslu fil-qofol tal-problema biex nindirizzaw il-qofol tal-problema Nejdilkom li kintom ta' provawni bħala kommissarju il-prinċipju ewlieni għalli konna aċċess għal-vitmi huwa illi jina lest, lest illi anke nitkellem ma' xitanek hemm bżonn. Irridu nidjalogaw, nidjalogaw biex nimxu l-qoddim, inkella kollox ikun fl-arja, kollox fit-teorija. Il-kummissarju għall-għajnuna umanitarja irrid ikun lest illi jagħmel dan it-tip ta' diskors u jitħaddet ma' dawn in-nies biex jigarantixxi iva jnuna umanitarja irrik irrid hekk hemm bżonn anke jagħmel pat ma' xitan. Irrid jikkonvinċih u jimponi l-aċċess għal vitmi għal dawk illi jeħtieġu l-għajnuna umanitarja. Grazzi. Thank you, Chairman. <clears throat> Much has been... L-Onorevoli Gil, grazzi President, intqal ħafna dwar il-piratezza fil-qarn tal-Afrika li ġejja mis-sajt eċċessi fl-Unjoni Ewropea. U bekk in ta' Somalia edin involvuruhom fil-piratezza, fil-piraterija, skużawni. Kien hemm żieda ta' 42% f'attakki minħa tal-pirati fil-Golf tal-Ginea. fil ferma tal-esperti, il-pirati hawnhekk huma aktar violenti għaliex interessati aktar fisser u mhux fir-ran. Dawn huma ex sajjeda li l-ħajja tagħhom ġiet meqruda mill-sajt eċċessiv tal-Unjoni Ewropea. Xi ħaġa xukkanti l-Unjoni Ewropea hija konxa mir-rwol tagħha fl-Afrika tal-Vant. Rapport ta' l-2008 ġimressa il-Parlament Ewropew u fih ir-rapport jgħid u jesprimi allarm għal mod ta' kif il-politika tal-Unjoni Ewropea qed twassal għal disprament u faqar fl-Afrika tal-Vant u issa il-pirati huma ta' teddida għad baħir. Flittra ta' Sur Juncker hemm miktub illi hemm bżonn ta' riforma sabiex jitwettqu l-prioritajiet. Ir-riforma ġib magħha il-bidla Tista' tispjega għaliex wara sitt snin ta' twissijiet il-kummissarji ta' qablek mamlu xejn u forsi tikkummenta daqsxejn fuq l-istrateġija tiegħek. Eżis kollegi. Kwistjoni speċifikament mens id-dettalji ta' dak li inti qed tgħid Jiena ma nafhomx sew biex inkun onest magħkom. Jiena ma tantx naf ngħidlek affarijiet dwar is-sajt eċċessiv. M'għandhomx jaqsmu mal-portafol tal-kummissarju għall-għajnuna umanitarja. Issa dwar is-Somalja u dak li qed inti. Hemm problemi politiċi kbar hemm riski kbar b'xorta ħażina. minħabba nutrizzjoni mhix biżejjed, minħabba skarsezza ta' ikel, inataw bosta fondi sabiex ikun hemm sigurtà tal-ikel aħjar hemm il-programm xer illi jitratta il-problemi ta' Somalia u l-qarn tal-Afrika ħalli il reġun kollu kemmu jidħol f'loġika ta' żvilupp. Dan ma rridux nissottovalutaw bħala Unjoni Ewropea hija politika tajba biex il-popli hemmhekk jidħlu f'dan ċirku virtuż ta' żvilupp. Jaqbdu r-rotta tal-iżvilupp ma qalu li xejn dwar is-sajt eċċessiv L-Unjoni Ewropea għamlet ħafna fir-reġun pala donatur ta' għajnuna umanitarja. U jkolli ngħid li din il ħagġa għandna nevalwawa sew dejjem fil-qafas tal-budget Ewropew dwar il-pija ma nistax nitkellem għaliex ikun żball li jiena nitkellem dwar kwistjonijiet li id-dettalji tagħhom jiena ma nafhom sew. Is-sur Jansen mill-membri mhux affiljati. Kellim li jmiss. Sinjura President, għajnuna tal-ikel, xi drabi hija meħtieġa. Għajnuna elementari xi drabi tneħħi il-possibilità ta' eixin tal-persuni naf li għaluhom dan għalu għaluhom il-kellima ta' qabli dawn il-persuni jibbaħtu l-ġuħ għal-bosta snin għaliex il-produzzjoni kollha tal-ikel tosfor tisparixxi. Tista' tigarantixxi u forsi tikkontrolla li jekk ikun hemm għajnuna tal-ikel meħtieġa il-produtturi lokali jew dawk li għandhom ikel jiġu protetti, protetti milli fallu Diġa semmejt il-kas ta' aġir il-program fi saħel. Illi kien qed jitratta dawn il-kwistjonijiet sensittivi il-protezzjoni tal-produzzjoni lokali, semmejt xini l-evoluzzjoni tal ajnuna tal-ikel li tibbaza ruħa fuq il-filosofija tal-vouchers u il-flus kontanti. Dan sabiex nagħtu l-possibilità lil dawk li jirċivu għajnuna fikel biex jieħdu l-għajnuna fikel mhux minn barra imma mill-produtturi lokali. Xi drabi ta' sikwit anzi ma jkunx hemm sigurtà tal-ikel, il-garanzija tal-provvista tal-ikel u xi drabi tiġi kompromessa sopravivenza jiġi kompromess lajxin tal-produtturi sistema li ħadmet tajjeb. Fiħdan il-qafas tal-prinċipju tal-binja tal-reżiljenza. U iva, ta' min nibbażaw ruħna fuq dan il-prinċipju? Iġifieri rridu naċċertaw lajnuna li tingħata ma tikkompromettix il-produzzjoni tal-post, il-produzzjoni lokali dan huwa prinċipju bażiku ta' din is-sistema. Issa. Dan huwa prinċipju. Hija filosofija ġdida, innovattiva għal lajnuna umanitarja. Dawk illi implementaw din is-sistema ilhom jinvolvu ruhom f'dan is-settur u l-informazzjonijiet kollha li tawni jgħidu li illi ta' min nestendu din is-sistema. Ix tista' tagħti riżultati aħjar u għandna bżonn ta' lok aħjar ta' manuvra. L-Onorevoli Hayes fi PPE. Komissarju nominat, natuk merħba smiħtana. Grazzi għal mod diretta kif inti wieġib tal-mistoqsijiet. Kif inti taf sew hemm problemi kbar qed tiffaċċa l-Unjoni Ewropea meta tiġi biex titratta l-għajnuna meta hemm diżastri. Għandi tliet mistoqsijiet speċifiċi għalik. L-ewwel net. Ewropa għandha ħafna riżorsi. Aħna fortunati xorti għati fl unjoni Ewropea li konna NGOs, organizzazzjonijiet mhux governattivi li jagħmlu ħidma ta' fejda eċċezzjonali. Kif tista' ittejjeb l-involviment ma' settur tal-NGOs l-iktar dan is-settur ta' l-għajnuna umanitarja. Umbat għanna reviżjoni tal-MFF l-2016. Xi kwistjonijiet inti ħat podġi għad diskussjoni e kif aħna ħan irrevedu l-MFF dak li huma il-limiti massimi totali tal-fondi l-iktar għall-għajnuna umanitarja. Għalix, fadalin inqas minn sena. Il-telet net, tista tatina impen dik li prevedibilità u fondi fil-waqt għallajnuna umanitarja li bħala kummissarju inti tista tikseb riżultati, tista twetta l-affarijiet eh, vizavi l-NGOs u l-organizzazzjonijiet mhux governativi li jridu jindirizzaw dawn il-kriżijiet madwar id-dinja. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi tal Krim sabiħ tiegħek, aziz kollega. Għandek raġun mija Il-kwissjoni bażika hija li nippruvaw nibbilanċaw il-appropriazzjonijiet ta' pagamenti u dawk ta' pen, prinċipju bażiku. Lan ewlieni tagħna. fil-livell tal-Kommissjoni blajnuna ta'kom li jina neħtieġa dejjem ngħidilkom jien qed nikkonvinċi lil kulleġġ tal-kummissarji li l-għajnuna umanitarja hija speċjali. Aħna rridu niffinanzjaw l-NGOs tagħna biex jaħdmu jitfit ma l-NGOs lokali ħalli tinata l-għajnuna umanitarja. Dek raġun biex tbieħ dan huwa l-antana għan illi rridu nibrufaw niksbuħ qabel ir-reviżjoni ta' nofs iż-żmien. Għan li rridu nipruvaw niksbuħ issa illum qabel għada. Bekk, nemmen, Deċiżjoni tal-Kumitat għal budgets deċiżjoni tal-lum hija importanti. Ifisser li il-Parlament jinsab warajna, nkunu qed nibatu messaġġ politiku. Pala Kumitat Deve minn l-10 ta' settembru intom battu itra sabiex tippruvaw tibbilanċaw il-pagamenti u l-impenji. Din il-ħaġa tkun ċara, ħanibqaw sejrin l-isforzi tagħna kemm intom kif ukoll jiena jekk tapprovawni. Irridu niżguraw il-pagamenti u l-impenji ikunu ibbilanċati ħalli nkunu nistgħu nwettqu niksbu riżultati għaliex l-NGOs inkellhom ma jistgħux jieħdu azzjoni hekk nistgħu nżommu l-prestiġju tagħna fid-dinja fl-Unjoni Ewropea u nżommu l-fiduċja tal-Aġenziji tan-Nazzjoni Uniti. Naqbel 100% ma dak kollu li jettinti, inti, Sinjura mis-Soċjalisti. Grazzi President, grazzi l kummissarju nominat. Id-diżastri ta' sekwit jiġu kkawżati minn avvenimenti naturali bħal arar u terremoti li ma stawx nevitawhom, iżda l-impatt tagħhom jista' jitnaqqas ħafna b'miżuri xirqa ta' protezzjoni e prevenzjoni fl-2013 aktar minn 20% tal-fondi ta' eko marru sabiex jitnaqqas ir-riskju din tibqa parti ewlenija mill-politika ta' għajnuna umanitarja tal-Unjoni Ewropea xi permettuna nsalvaw ħajjiet, isaħħu resiljenza tal-komunitajiet u effettivi anke mill-punt di vista tal-ispejjeż. Il-qafas ta' wara l-2015 għat naqis ta' riskju ta' katastrofi jiġi adottat fit-tielet konferenza ta' Nazzjoni Uniti għat naqis ta' riskju ta' dizastru fil-Ġappun. Xirwol irrit ikolla il kummissjoni dwar dan is-suġġett Umbat, it-tina daqxej ta' prioritajiet dwar li fuqhom irridu nifukaw fuq livell Ewropew u anke fuq livell internazzjonali. Grazzi. Iva, għandek raġun. Fil-2013, 20% tal-budget ta' Eko kien allokat tefa' fuq il-prevenzjoni. Euro minn fuq fuq il-prevenzjoni ifisser 7 euro fi, fi frankar fuq trattament. Bekk dawn il-flejjes jistaw jintefqu band oħra. Fiftit kliem. Din għandha tkun id-direzzjoni tagħna. Bir-raġun. Inti tkellimt dwar il-konferenza f'Sendaj f'Marzu li ġej. fejħan id-diskutu l-qafas ta' azzjoni ta' Hyogo. F'din il-konferenza aħna għanna bżon pożizzjoni Ewropea, pożizzjoni li għandha tkun dik tal-Kummissarju għall azzjoni umanitarja u tal-Kummissjoni. Kollha kemm irridu nagħmlu konsultazzjoni biex insibu pożizzjoni komuni. Din trid tkun pożizzjoni deċiżiva ferm tista' tkun aktar effettiva jekk jaqblu magħha kemm il-Kummissjoni kif ukoll il-Parlament diġa qed li nistgħu norganizzaw workshop. Dan nistgħu nagħmluh biex nippruvaw naslu għal pożizzjoni komuni. Il-Kummissarju li rappreżenta lill-Unjoni Ewropea f'Sendaj ikun bekk jista' jaġixxi b'mod aktar effiċenti. Nemmen li għanna insegu il-linja tal-prevenzjoni il-binja tal reżiljenza aħjar, il-prevenzjoni aħjar luf tal-prevenzjoni milli laħ tad-diżastru. L-istaff ta' eko huma kompetenti jaħdmu għabbażi ta' dawn il-prinċipji jistgħu jagħtuna daqqatit u minkejja diffikultajiet kbar qed niffaċċaw minn dawn il-kriżijiet differenti, nemmen li nistgħu namlu ħafna u bekk inħossuna li għamilna dak li stajna namlu. Fisem li si għari kellim li mis. Grazzi tassew, Senjora President. Jiena għandi mistoqsija oħra dwar l-effett tal-mediċini f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza. Meta jkun hemm bżonn ta' għajnuna umanitarja, xi mart jinfirex brata ta' sew maġla dan ifisser li kunem bżonn ta' antibiotiċi iżda f'ħafna każijiet l-antibiotiċi tilfu l-użu tagħhom għaliex issa hemm reżistenza għalihom. Għalhekk neħtieġu mediċina effettiva. Hemm bżonn ta' mediċina effettiva biex ngħinu lil persuni l-iktar f'postijiet fejn tinqem teddida ta' mart li jista' jinfirex miżuri ħatiħu ħatiħu dak li huwa l-qasam tiegħek ħalli tiżgura li din ir-reżistenza ma takkumulax u jiġu użati mediċini oħra fejn hu possibbli. it tinenet Kif tista' tressa il qudiem l-iżvilupp ta' mediċini ġodda spiss hemm bżonn bejn 15 sa 20 sena biex niżviluppaw mediċini ġodda meta jinħass il-bżonn tagħhom. Issa, oż minn ħelu, ħatni lura lejn meta kont student Kien hemm diskussjoni dwar il-mediċina alternattiva. U mediċina tradizzjonali klassika. Dawn il-kwistjonijiet għandhom jiġu diskussi mal-Kummissarju għas-Saħħa. Nixtieq narafkom li diġà intqajt mal-Kummissarju nominat għas-Saħħa u tkellimt dwar l-Ebola mal-Kummissarju Andrew Kajtis. Huwa tabib diskussjoni li ta' tifrot taħħa tagħha hemm din il-problema ta' rezistenza għal mikrobi għal antibiotiċi tradizjonali dan il-fat nafuħ, imma nemmen li hemm NGO speċjalizzati. U metuma jeżaminaw mikrobu jew virus huma jridu jgħaddu mill-proċeduri kimiċi neċessarji sabiex jaraw li ma tip ta' antibiotiku jista' jintbat il-kwistjoni ta' mediċina alternattiva għandha x'taqsam ma' situazzjoni lokali. L-NGOs Hawnhekk m'għandniex niskludu l-metodi tradizzjonali ta' fejqan naf illi fl-Afrika hemm metodi illi jeżistu bħal dawn. Il-popolazzjoni lokali temmen bihom u bekk għandhom wol għaliex għandhom effett psikoloġiku jiena approċċ bħal dan ma niċħdux. Iżda din hija aktar kwistjoni ta' analizzar korrett tal-kwistjonijiet kollha u din hija kwistjoni li għandha l-aktar x'taqsam ma' NGOs speċjalizzati. Sur Gerin sal fissem l-għalde. Signor, Signor President, Sur Komissarju għadek kif għat, anzi kemm il-darba għat li l-ewwel vjaġġ tiegħek, l-ewwel zjara tiegħek se jieħdok f'pajjiż mill-qut mill-Ebola. 15 tliġġimat oħra, il numru tal-vitmi ikun irdoppja jekk ma namlu xejn effiċenti. Inti se tsir kummissarju f'Novembru u sa dak il-moment in-numru tal-vitmi ikun immultiplika ruħu berba darbiet. Il-kriżi bdiet f'Marzu u ir-reazzjoni tal-komunità internazzjonali biex najtek ma, ma kienieċ kapaċi tiffaċċa l-sfida. Ma taħsibx li l-evalwazzjoni tas sistema multilaterali tas saħħa hemm bżonna biex naraw għalfejn kien hemm dan id-dewmien li ħadd ma jista' jifmu fil-respons u inti ma taħsibx illi it-tieni vjaġġ tiegħek għandu jkun f'Ġenevra biex ittihom ħasla li din il-komunità internazzjonali għalix jiena jiena fanatiku ta' sistema multilaterali imma tittajdilhom li l-affarijiet mhumiex jaħdmu hemm bżonn ta' ordni din il-kriżi għanda xaħat li responsabli għalija, kullħat jaf minu. Έχετε δίκιο ότι και ήδη έγινε παραδοχή και από Iva, għandek raġun. Meta tgħid dan, President Obama aċċetta dan u l-Kunsil ta' Sigurtà tan Nazzjonijiet Uniti aċċetta wkoll li kien hemm minn f'indirizzar tal-Ebola. Iżda jew inkunu ġusti, Sinjora Kristalina Jorgeva ilha minn Marzu twissi kienet diġa batet l-ewwel fondi. Aħna konna l-ewwel illi batna il-messaġġ. Il-kwistjoni li inti semmajt hija ta' responsabilta. Irdu isu dan il-fatt għandek raġun meta tgħid l sistema multilaterali tas-saħħa għandha tindirizza din il-kwistjoni u għanna nejdu bitċar u nanalizzaw il-għala kienem dew min ta' dan it-tip. Jina nemmen l-ewwel trip, l-ewwel vjaġġ tiegħi, l-ewwel żjara tiegħi għandha tkun fiż-żoni mill-quta. Għaliex il-kwistjoni urġenti mhijiex dik ta' responsabilta imma ta' kif ħaniffaċċjaw il-problema għaliex tinsab fuq l-adba tal-bib tagħna. Kif qedtilkom il-President tal-Bank Dinji li huwa l-epidemioloġista għal li dinija l-ewwel sfida ta' niket li qed niffaċċjaw. U iva li nżuru ż-żoni mill-quta ħajjejn ħajjejn biex nżidu l viġilanza l-azzjoni biex nibatu tobba u personal fil-post nistabilixxu units ta' trattament fuq il-post u biex dawn sistemi ta' kura ta' saħħa jirkupraw jekk dan ma jirkuprawx aħna inkunu edin namlu biss kastelli fl-arja. Irridu nirkupraw is-sistemi tas saħħa ta' dawn il-pajjiżi qed indumu diġà tardena baxar minuti irridu nżommu mal-ħin. is Sanchez Kaljente mill-Gwe como cipriota que es usted... Grazie. Signora President, peress illi inti ċipriot naħseb sensittiv fuq din il-kwistjoni fl-2011-2012 il-Palestina inatat 270 miljon euro u f'dan l-aħħar attak li sar 15 il-sptar ġarrab 26 skola erdet għal kollox. Jina nistaqsik, inti se tpoġġi pressjoni fuq l-Izrael se titlob lill l-Izrael jieħu responsabilità għal dan il-konflitt għaliex dawn il-binijiet kollha saru bil-flus tal-kontribwenti tat-taxxa mill-Ewropa hemm bżonn tal-għajnuna fil-Gaza wkoll u inti se tpoġġi pressjoni fuq l iżrael sabiex għajnuna l-izvilup minnant l-Unjoni Ewropea tkun tista tiġi trasferita direttament minn flok ma jkolla toqot eh, taddim mill li kolla li edha tamel l-Izrael. Grazzi. Kulħadd jaf li ċipru huwa rip ħafna tar-reġun fejn hemm dawn il-kriżijiet umanitarji kbar is-Sirja, l-Palestina, il-Gaza. Ħafna pajjiżi f'dan ir-reġun qed iħallsu qares it-Turkija, il-Lebanon. U jiena ma nafx kemm sejdum jiflaħ il-Lebanon għal din il-pressjoni ta' numru esagerat ta' refugjati u xokk ġeopolitiċu enormi għal dan ir-reġjun. Dakka fi rigward tal-fatt li jiena Ċipriot. Issa fuq il-mistoqsija tiegħek. Huwa ċar li fil- dawn il-pajjiżi ħafna bniet li bniet l-Unjoni Ewropea inqerdu. U waħna għanna inkomp, u waħna għedin nitolbu l-Izrael li jgħamil tajja parħsara li kawza. U għajna ċettabli li l-flus għal kontribwenti ta' taxxa Ewropej li jnataw għal lajnuna umanitarja jispiċċaw hekk jinħlew. Imma dwar l-approċ aktar ġenerali tal-politika tagħna, kull kummissarju għandu jaġixxi fil-qafas tal-politika tal-Kummissjoni sħiħa u għanna nifacċaw dawn il-kwistjonijiet mill-perspettiva tal-kawzi inerenti għalihom. Fil-30 ta' Awwissu il konsil Ewropew li sar kien ħareġ konklużjoni ċari l-Unjoni Ewropea tappoġġa l-idea ta' żewġ stati fil-Izrael u l-Palestina nappoġġaw għamnek il-kellim jieqaf għalix eh, ma baqalu xħin. Il-Sinjura Hojbuk għal-ħodor. L-ewwel qabel kollox nirringrazzjak għall-impenji eċċellenti li ħadd inti moħħok fin-nies fil-persuni u dan huwa diġà prerekwiżit eċċellenti għal dan ir-rwol. Issa aħna smajna dwar ħafna problemi imma smajna wkoll kritika li l-kooperazzjoni ma' strutturi lokali fil-qafas ta' lajnuna umanitarja jistaw jittejbu jew inkella f'ċerti situazzjonijiet edin jitwarbu dan huwa parti mill-lajnuna umanitarja u kif nistaw niżguraw li fil-ġejjien ikun hemm iktar partiċipazzjoni mill popolazzjonijiet lokali meta nkun qegħdin nippruvaw niffrontaw diżastri umanitarji. ħalli u qafas għal din id-diskussjoni dwar il-kooperazzjoni mal-komunitajiet lokali, għabbażi ta' dak li għaluli sabiex id-diskussjoni li konna tkun ta' iktar frott. Jena li għaluli li l-NGOs Ewropej għandhom kontatti u jikkooperaw ma' NGOs lokali li ma jistawx ikunu inklużi fil-programmi tagħna minħabba il-kriterji li napplikaw dwar il-ġestjoni finanzjarja tagħhom u anki l-arfin espert tagħhom. U ħanajdlek kif nipruvaw, aħna qed nippruvaw ikonna kontatti magħhom, aħna għandna leġiżlazzjoni illi l-NGOs tagħna jridu jkunu imnizla f'reġistru fl-Unjoni Ewropea dak huma kwistjonijiet pratiċi issa lili għaluli li Iva, aħna tassew nikkooperaw maħħom. Biss meta jkun hemm kooperazzjoni ta' dan it-tip mal-atturi lokali li aħna mbagħad inqisu li l-NGOs jistgħu jagħmlu xogħolhom. Inti donno krittajt li hawnhekk hawn xi problema serja. Nara x'nista' nagħmel jekk tuni informazzjoni konkreta dwar fejn edha l-problema biex naraw jekk ix marbuta ma' kondizjonijiet lokali jew inkella hija problema aktar ġenerali. Għaliex jekk aħna naċċettaw li l-NGOs tagħna l-NGOs li huma reġistrati għax ikunu konformaw ma' ħafna kriterji, ma jkunux iridu jikkooperaw ma' organizzazzjonijiet lokali, allura hemm ngħidlek li iva hemm problema, imma jekk din hija kwistjoni speċifika għal żona partikolari rridu naraw kif se nindirizzawha biex insolvuha. Irrid inkompli neżamina aktar fid-dettall u jekk ikun konfermat li din hija problema rridu niddiskutu inti tittajd li fejn qegħdin dawn il-problemi. Mill-EFTD. Grazzi kummissarju nominat l-aċċess għal rizorsi tal-likel u ilma u jikkawża ħafna konfletti. Se jkun hemm iktar minn 200 miljun sal-2050, se jkun hemm problemi għal ikel u ilma fl-2007-2012 se jkun hemm bżonn ta' ħafna flus u għal daqstant irridu inqisu kwistjonijiet strutturali. Ħana tik ftit eżempji fl-2012 aħna ippreżentajna struttura tal-qasab illi tamela possibli illi niproduċu 50 litru ta' ilma jew inkella panewiet eh, fotovoltaiċi illi għamluha possibli illi niproduċu l-ilma u sħana. Di approvvigionamento di acqua e di energia, ma creino nuove opportunità e piena indipendenza per i paesi beneficiari. Għanna bżon ta' ejjun ġodda l-produzzjoni tal-enerġija biex unizguraw li dawn jaslu u koll għant il-pajizi li għandhom bżonnu. Signore, θέλετε πολύ σωστά το dis... Kollega, għandek raġun και είναι ένα μείζον πρόβλημα της ανθρωπότητας. Iva, aħna qed niffaċċaw ukoll problemi mill-bidla fil-klima. Hija problema għall-umanità kollha kemm hi. Aħna kol responsabbli għal dawn il-problemi. U l-Ewropa qiegħda pozizjoni aħjar minn bosta partijiet oħra tad-dinja. aħna għanna liġijiet dwar l-emissjonijiet, etc. u fil-diskussjonijiet li aħna jkonna ma' persuni minn bnadi oħra ta' dinja, jina nistanajdilom li aħna diġa minna ħafna il-bidla fil-klima iġġib id-dizastri anki fl-Europa, l-arar fl-Europa ċentrali dak li ġara fil-Balkani tal-Punent ftit ċurilu f'Mejju. Dan kollu huwa dovut għal bidla fil-klima l-problemi li hemm fl-Afrika subsaharjana. Ta' kollu huwa dovut bidla fil-klima. Aħna, bħala Ewropej, rridu nippruvaw nikkonvinċu lil persuni oħrajn dwar iħtieġa li nieħdu azzjoni kontra l-bidla fil-klima imma rridu nieħdu miżuri ta' prevenzjoni wkoll pereżempju uh, binjiet kontra l-arar dejjem permezz tal-mekanizmu għal protezzjoni ċivili u l-pjanar li jimponi minnaħa tal-istati membri l-ikbar proġetti li jwetta il-direttora ġenerali tagħna biex nibnu unsaħħu ir-reżiljenza mbagħad f'pajjiżi oħrajn f'partijiet oħra tad-dinja fejn jew ikun hemm marar jew inkella nixfa kbira. Irridu nużaw metodi biex naħsnu l-ilma Dawn l-elementi kollha jridu jkunu inklużi fil-proġetti tagħna. Grazzi ħafna, Sinjura President Sur Stiljanidis, jina irrit nifraħlek tal-li podġejt il-vitmi fil-qalba ta' tweġibiet kollha tiegħek u tajt leħen lil dawk illi liktar għandhom bżonn. Jiena se nifoka fuq il-vitmi fin-Niġerja. Il-koll nafu il-situazzjoni kera illi jem fil-emmek minħabba il-ħtif tal-tfajliet tal, Boko Haram iktar 3 miljon persuna li huma eh, spostati fil-pajjiż għalhekk hemm bżonn li nieħdu azzjoni biex niżguraw li l-għajnuna tasal għal dawk li l-iktar għandhom bżonnhom qed naraw li radikalizzazzjoni qiegħda tissaħħaħ kuljum u terrorizmu wkoll. Il-mistoqsija tiegħi kif il-Kommissjoni biħsieba eh, teleb il-network tal-Bogu Haram hemm eh, atturi internazzjonali li qegħdin jaħdmu kontra dan fil anzi m'hemmx min qed jaħdem kontra dan il-flagell għal xibżaw. Kif se niffaċċaw din il-kriżi umanitarja f'dan il-pajjiż fejn it-tfal? Qegħdin ibatu l-ġuħ u għandhom l-ola rata ta' mortalità fost it-tfal li teżisti fl-Afrika. Grazzi ħafna kollega Iva, għandek raġun. Fin niġerja minkejja l-fatt li il-GDP taħħa mhux ħażin xejn, imma xorta għandhom problema ta' ġuħ fost it-tfal u il boku Haram veru ħataf l-studenti u inħolqot situazzjoni kera ħafna fil-tramontana tan niġerja mdiġa eh, madwar 4.000 vittma emmek u rridu issa nikonvinċu għom illi fuq kwistjonijiet ta' ġuħ għandhom jaċċettaw il-proċedura ta' tisħieħ ta' reżiljenza. Aħna nikkontribwixxu għal dik li hija għajnuna għal otiet tal-ikel imma il-mezzi tagħna huma limitati. Għalhekk aħna rridu nikkonvinċu il-gvern tal-pajjiż biex jaġixxi biex isolvi dawn il-problemi, kun hemm iktar resistenza għalihom dawn il-problemi. il problemi l-Unjoni Ewropea għandha tkompli tagħti daqqatit lin niġerja l-tfal imma anke l-persuni kollha li huma spostati minħabba eh, l-attività ta' Boko Haram. Imma soluzzjoni politika jela l-unika mezz biex aħna solvu il-kriżi umanitarja. Dan ifisser li wieħed jieħu approċċ holistiku Unbat hemm il-project team permezz tal-wol ta' koordinament ta' Sinjura Mogherini aħna se nippruvaw nejnu lin niġerja biex tillimita kemm jista' jkun l-attività ta' Boko Haram għaliex iva iwet u dawn ir-reati faħxin. Speaker is uh, Mr. Silva Pereira for the Socialist Group. Sir Silva Pereira, grupp ta' Soċjalisti. Grazzi ħafna, Signora President, Komissarju. Jiena għal darbohra nishtiq nisħa fuq is-sitwazzjoni drammatika ta' refugġati meta wieħed jara komunitajiet sħaħ li tant għandhom bżonn għajnuna internazzjonali wieħed jifhem illi għanna bżon ta' politika Ewropea għal jnuna monetarja effettiva li tuża r-rizorsi li għanna dispozizjoni bisħieħ għanna bżon ukoll kooperazzjoni effiċjenti li tinvolvi l-imsieħba kollha rilevanti. Wieħed minnhom Zgur, mux forsi huwa il-Kummissarju għalli tal u dar refugjati il-Sur Antonio Guterres qed imexxih dan li qed jagħmel biċċa xogħol eċċellenti. Jiena nixtieq nistaqsik kif tista' l-Unjoni Ewropea s-saħħaħ il-kooperazzjoni mal-UNHCR sabiex ikun hemm għajnuna umanitarja iktar effettiva Aħna jista' jkollna wkoll sħubijiet ma' organizzazzjonijiet mhux governattivi. U kif tista' l-Unjoni Ewropea taħdem bl-aħjar mod possibbli mal-NGOs? sabiex il-proġetti jirnexxu u anke fl-ippjanar ta' operazzjonijiet umanitarja lix l-ippjanar mbagħad jiddetermina kemm se jirnexxu dawn fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi ħafna, kollega. Iva, dan huwa punt importanti ferm. Punt illi se niddiskutu fil-konferenza f'Istanbul l-effiċenza ta' l-azzjoni umanitarja din tiġi valwata il-ħin kollu hemm ħafna possibiltajiet għal titjib jiena diġaħat illi dawn l-affarijiet iridu jiġu diskussi mill- kummissarju anki mill-Kummissjoni sabiex tintlaħa pożizzjoni komuni biex aħna immorru preparati konna xi ħaġa valida xnajdu waqt il-konferenza fuq is-Sur Guterres, ir-rappreżentantoli għar-refuġati, aħna iddiskutejna ħafna kwistjonijiet miegħu sabiex nieħdu approċċ komuni. Huwa jaf x'inhuma dal-problemi, jifhem fihom u jiena nemmen illi sejjejna insibu soluzzjonijiet aħjar għal dil problema ta' refugġati. Għaliex din il-problema ta' refugġati tant kibret, tant infirxet li għanna bżon l-ikbar kooperazzjoni maġnus uda biex niffaċċawha din hija ħaġa li naċċettawha imma mbagħad fuq eh, eh sitwazzjonijiet oħrajn il-kooperazzjoni tista' tissaħħaħ, tista' tittejjeb. Mbagħad fl-Iraq per eżempju hemm kriżijiet illi il-Nazzjonijiet Maquda Sur Gutierrez għandhom rwol partikolari xi jiżvolġu aħna dan hu wkoll ma' Sur Gutierrez. dwar il-kooperazzjoni mal-Nazzjonijiet Magħquda b'mod ġenerali, din hija kwistjoni illi se jiddiskutu għal huma għandhom aġenda għal-riforma u diskussjoni se ssir hemmhekk magħhom ukoll. E, współpraca pomiędzy Unią Europejską a il-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Nazzjonijiet Magħquda evolviet fl-aħħar snin. Iż-żewġ organizzazzjonijiet għandhom opinjonijiet simili u f'ħafna każijiet aġenda simili ħafna fir-rigward ta' ġestjoni tal-kriżi, prevenzjoni tal-konflitti, medjazzjoni u azzjoni li tittieħed wara l-konflitti naħseb illi fir-rigward tal-għajnuna umanitarja kollox huwa irregolat eh, permezz ta' ftejmiet amministrativi u finanzjarji. X'taħseb illi aħna nistgħu nagħmlu biex insaħħu dil-kooperazzjoni biex issir iktar effettiva kif nistgħu insaħħu l-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Nazzjonijiet Magħquda u x'partijiet ta' dan il-ftejjim finanzjarju amministrattiv jista' jiġi aġġornat jew inkellam saħħaħ. Grazzi. Il-kooperazzjoni bejn il-Nazzjonijiet Mauda u l-Unjoni Ewropea hija żviluppata ħafna. 40% tal-finanzjament tagħna jingħata lill-Aġenziji tan-Nazzjonijiet Magħquda għaliex huma għandhom l-ispeċjalizzazzjoni, għandhom l-arfin espert u huma preżenti madwar id-dinja u għalhekk għandna nkomplu naħdmu magħhom. Din il-kooperazzjoni għandha tinżamm l-ola livell possibbli u hekk se tinżamm għaliex hekk hemm jistaw kon jisir titjib fuq ċertu aspetti kif rajna per eżempju fil-kas ta' Haiti. Emmek kienem problemi fil-koordinazzjoni u anki fit-tmexxija u anki fil-responsabilta għalek għanna niddiskutuhom dawn il-problemi jiena diġa għattilkom illi jiena il-tqajt mal-president ta' Otter illi hija Valerie Amos U fil-kontest ta' din id-diskussjoni nemmen illi eh, sensibu mezz kif eh, naġġornaw il-kooperazzjoni tagħna biex nindirizzaw kwistjonijiet partikolari eh, marbutin ma' din l-esplużjoni ta' kriżi umanitarja. U huwa importanti illi nippruvaw insibu donaturi ġodda mill-pajjiżi musulmani u tal-golf. Dana sejjena nibnu pontijiet u jatina aċċess għal zoni li għalissa għat mannix għal għalihom. L-Onorevoli Nart, grazzi ħafna uh, u nifraħlek sur komissarju nominat għal kem konċar fl-ispiegazzjoni li inti tajtna maqbilx ma kollox li li għat inti inti għat li jem problema ta' ġuħ fin nigeria minħabba problema li ma nafux xini. Għanda isem hija l-kleptokrazija dik hija l-problema pajis eh, f'i veru, pero l-problema hija l-kleptokrazija u naħseb illi inti titkun sot ħafna u waħrax ħafna ma' gvernijiet illi ma jħdux responsabilta taħħom hawnhekk irrid insemmi l izrael Ir-raba konvenzjoni ta' Ginevra titlob illi forza li qed tokkupa għandha tiħoħsib il-popolazzjoni b'dak li hija pereżempju kura tas-saħħa, il-sanità u lejxin tagħhom imma l-Izrael ma jinvestix xekil wieħed fil-Palestina, anzi jeqret l-infrastruttura lokali aħna nibnu u ma jfarku. U u il- kull tip ta', ta bini li jista' jerġa' jsir hemmhekk se jgawdi minnu l-Iżrael għax il-qlieħ huma jaħduh. U għalhekk aħna m'għandniex inkomplu in għal din l-attività ta' spekulazzjoni. Mbagħad hemm il- għanna nitolbu illi eh, għanna uh, nitolbu illi kunem ta' drittijiet tal-bniedem jew għanna noqodu sekta u naqwa ċajt, sinċerament. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. nominat, grazzi għal klim ġentili tijak. Għandek raġun. Ħafna fuħut mill-pajizi, il-kwistjoni ta' governanza forsi waħda mill-iktar importanti. Sabiex l ajnuna monetarja telħaq dawn il-postijiet hija kwistjoni importanti u anke biex nibdew insolvu ċertu kwistjonijiet rridu nqisu dan l-aspett u għalhekk din hija sfida lina u anki għall-approċċ olistiku tagħna hija sfida. Bħala Unjoni Ewropea għandna niddiskutu dawn il-kwistjonijiet fiħdan it-tim tal-proġett għal l-affarijiet barranin. Fi rigward l-Izrael jiena naħseb li kon ċaru tont ta' bilħaq fejn kena l-irda tal-bini mibni minn finanzjament tal-Unjoni Ewropea, aħna qed nitolbu għad-danni, anki għall-aċċess. Wara l-waqfi mill-ġdid apparentament hemm il-possibilità ta' aċċess u ċertu missjonijiet u ċertu possibiltajiet biex nibatu il-medicini jew prodotti oħra ta' ħtieġa ewlenija tresqu u laħqu din iż-żona. Issa, il-sitwazzjoni kif ħat iżviluppa? Din kwistjoni importanti. Il-kol nafu illi il-kwistjoni tal-Palestina tikkawża problemi għad-dinja kollha u għandha reperkussjonijiet dinjin. Diġa qed u semmejt id-deċiżjoni ta' nar 30 ta' wissu tal-Kunsill u fil-5 minuti ta' tmiem naħseb li ħan nwieġeb biktar moċċar għal mistoqsija tiegħek. Issa mill-PPE. Sur Wenta. Grazzi il-futur tal-lajnuna monetarja. Naħseb hawnhekk hemm bżonn investu fil-prevenzjoni ta' diżastri naturali. Mill-banda l-oħra qed niġdu sitwazzjoni ta' kriżi komplikata ferm. Dan ifisser illi rridu nikoperaw aktar mill-qrib mal-komunitajiet lokali. Huma dawn il-komunitajiet bil-governanza lokali għandhom id-dritt ta' distribuzzjoni tal-ojnuna monetarja. Biex nkun nistgħu nifilħu għal din is-sitwazzjoni ta' kriżi, dan jiddependi fuq il-komunità lokali. Madana kollu, kull fejn infallu li waslu lajnuna monetarja tagħna minna ħatana rridu niżguraw li minn tal-inqas innaqsu s-sogru li kollox immur allar. Issa, l-kooperazzjoni u l-isħubija fil-kooperazzjoni tal-għajnuna monetarja hija importanti, u allura nistaqsik ser tagħmel biex tappoġġa l-azzjonijiet tal-komunitajiet lokali? Grazzi. Kummissarju nominat. Xie kindinu katastrofon vasiki arħi tu kindinu. Biex innaqsu s-sogru ta' dizastri naturali huwa l-ewwel punt fil-fatt tal-strateġija tagħna għal prevenzjoni tad diżastri u dan l-approċċ għandna nestenduh. Akkosta kollox l-ewwel pass tagħna għandu jkun li naqsu r-sogru li jiġri diżastru kifett. Euro ta' prevenzjoni u ekvivalenti għal minn 4 sa' 7 euro fil-rigward li tindirizza l-krizi wara li tkun seħħet. U għalhekk hemm bżonn nużaw il-komunitajiet lokali u ninformawhom fejn hemm bżonn. Ma kull każ huwa differenti, pereżempju programm Aġir fil-Saħel kien differenti mill-programm Share fil arn tal-Afrika u rwol tal-komunitajiet lokali u partijiet interessati kien differenti, per eżempju, fis-Sudan tisfel. Il-situazzjoni politika tant hija traġika u komplikata hemmhekk. Illi l-qasem possibilità li jkun tista' tibni kapaċitajiet biex tilqa għal dawn il-problemi. L-istess japplika għal Kongo. U f'ħafna każijiet għalhekk ma nistawx nindirizzaw l-inna nfusna ma l-autoritajiet lokali u komunitajiet lokali, għax ma nix laqqas biss ċess għalihom, ġifir il-kazit varja u ranna nqisu kollox. Irridu nqisu kif nimplementaw dan l-approċ biex dak li jkun ikun jista' jilqa' diżastri u anke l-approċ ta' prevenzjoni u tnaqqis tal-sogri. Ma naħseb li l-approċ li ħadna wera li kien l-aħjar approċ. U anke b'kooperazzjoni mal-Kummissarju għall-Iżvilupp u s-servizzi għall-iżvilupp irridu naħdmu bl-istess approċċ anki jekk jirnexxinna niksbu l-20% ta' finanzjament għal dan is-settur dan ikun sinifikanti ferm. Si, Sur Kummissarju nominat, grazzi ta' l-impen tiegħek għal politika daqs importanti għal l-Ewropa jekk nistgħu nkunu patrioti fuq livell Ewropew ja fuq din il din il-politika partikolari. Norbot fuq dak li qal Louis Michel. Anki eh, fir rigward ta' Zazax u ma jridu jħarsu lejn l-Europa jkunu spirati. Inti rritna millek mistoqsija li għada ma sarit lekx. Aħna natu 40% tal-għajnuna monetarja kollha, imma maħniex waħedna. Em, eh, emerġenza ta' donaturi ġodda l-lum, inti Semmejt ukoll l-importanza tal-pajjiżi tal-golf hemm Turkija, l-Indja, l-Brażil, il-prinċipju ta' azzjoni tagħhom mhumiex l-istess bħal tagħna, imma aħna għandna bżonn din il-kooperazzjoni min-naħa tagħhom naħsbu dwar għajnuna monetarja minna 10 snin oħra x'taħseb inti trid tkompli issa ħaħad il-kooperazzjoni u tkompli ma' prinċipji ma' dawn il-pajjiżi. Ħaristo din erodis. Kummissarju nominat, grazzi ħafna mistoqsija tiegħek. Din hija l-qalba l-qofol tal-kwistjoni biex nippruvaw insibu donaturi ġodda. Tant għandna kriżijiet umanitarji li l-ebda budget ma jlistaj laħħaq magħhom, għandna bżonn donaturi ġodda u ideja ġodda biex naraw kif nistgħu niksbu finanzjamenti ġodda. U għalhekk qegħdin niddiskutu l-kwistjonijiet ta' trust funds Dawn huma kwistjonijiet kollha importanti, kollha kemm huma iżda pajjiżi li semmejt, il-Brażil, l-Indja, Russja, Turkija, l-Istati tal-Golf. Dawn kollha għandhom jaqdbu r-rwol tagħhom fiħdan dan l-isforz biex insibu donaturi ġodda. Importanti li jkollna livell meħtieġ għall-għajnuna umanitarja. Minnajr donaturi ġodda ma tantx naħseb li nistgħu nlaħqu li nżommu dan il-livell b'dan il-mod u għalhekk il-Kummissarju l-ġdid tal-Azzjoni Umanitarja għandha jipprova jimmobilizza l-atturi kollha minn dinja kollha biex ikun hemm iktar donazzjonijiet. U għalhekk il-laqgħa tas-summit f'Istanbul hija tant importanti u hija ħaġa tajba li l-post fejn ser issir se tkun it-Turkija. Naħseb li dan huwa messaġġ politiku li qed jintbat fost l-oħrajn il-pajjiżi Musulmani. U għalhekk għandu nużaw il-fatt favorina kemm biex naslu għal laqa tas-summit imma anke matul is-summit innifsu. Jiena nemmen illi għandha tkun għan primarju tal-Unjoni Ewropea u tal-ġnus maquda li jinstabu donaturi ġodda biex nkun nistgħu nindirizzaw dawn il-kriżijiet. Għanna nsibu soluzzjonijiet oħrajn bħal pereżempju trust funds. Xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-kooperazzjoni fost l-Istati membri. Fil-Kosta tal-Evorju għanna finanzjamenti immedjati propju minn Franza u għet niprofaw niksbu 140 miljon eur sterlina mill renju Unit. Grazzi, Signora President, hemm sentenza li qed fil-istqarrija tiegħek bil-miktub, kummissarju nominat li oġbitni ħan iżgura li fi kriżijiet minn sija il-punti ta' tħassib jinġu indirizzati tal-ewwel. Intet li l-ewwel żjara tiegħek bħala kommissarja tkun f'reġun fejn huwa fejn feġġet l-ebola. Hija kwistjoni li qiegħda fl-istampa ħafna imma Sudan t'isfel mhumiex Dawn ċelebraw l-indipendenza tagħhom ftit żmien ilu imissa l-sena sieħa kien hemm traġedja umanitarja hemmhekk minkejja d-diffikultajiet kollha. Ser timpenja ruħek biex tieħu miżuri għal dawk il-mijiet ta' eluf li bħalissa qed jiġu effettwata effettwati minn ġuħ potenzjali u li qed jaħarbu mir-reġun biex bekk tiżgura illi s-sitwazzjoni fir-reġun titjib speċjalment biex jikkonsolidaw l-indipendenza tagħhom mis-Sudan u x'ser tipprova tagħmel biex tiżgura li l-poplu u l-pajjiż innifsu jiġu mejjuna bl-aktar mod possibbli? Grazzi. Kummissarju nominat. Ġustament inti qed illi l-kriżijiet minsija m'għandhomx jiġu minsija. u possibilment fil-Sudan tisfel. Jekk lajnuna tibqa ma taslelhomx, dan il-pajis jista' jitqies bħala kriżi minsija, imma jienet tilli għal din is-sena, skont kif informawni l-Unjoni Ewropea diġà tat 50 miljun sa ġunju u 30 miljun ieħor matul is-sajf u issa nistennu għal 30 miljun addizzjonali mir-riserva ta' emerġenza u għalhekk kollox ma kollox ser ikun hemm għajnuna totali ta' 120 miljun euro moti għal dan ir reġun Għalhekk ma tantx insejna Sudan t'isfel preżenti hemmhekk. Ir-riżultati ovvjament mhumiex dawk li xtaqna fil-bidu hemm ehm, nuqqas ta' nutrizzjoni, hemm periklu ta' ġuħ ta' vera hemmhekk. B'xorta ħażina, Hemm żewġ fazzjonijiet li qegħdin jiġġieldu kontra xulxin u qed iwasslu għal dawn il-problemi. Laqqas biss qed jippermettu li ż-żejt li għandhom jiġi sfruttat għal benefiċċju tal-pajjiżhom li ħasra għalhekk flimkien mal kumitat deve ħaj nippruvaw nejnu biex ikollhom kapaċitajiet li jilqgħu għal dawn il-problemi. Hemm ħafna problemi imma għandna problemi serji biex nkunu nistgħu niksbu tkabbir stabli f'dan ir-reġun. U l istenders ta' ixin huma fost l-ola fil-pjaneta. Flos l-iktar baxxi fil-pjaneta. Espert Ġappuniż qal li ma jistax ikollok soluzzjonijiet umanitarji għal kriżijiet umanitarji. Għandek bżonn soluzzjonijiet politiċi. U r-rwol tagħna għandu jkun li jgħin s-Sudan tisfel minnar ma jinsa lajnuna umanitarja biex nejnu Sudan tisfel isib soluzzjoni politika. Thank you. I'm on the last page of questions. You'll be pleased to hear, Mr. Stylianidis. Only six left. Uh... Sitta oħra fadal l Sur Stylianidis. Lejla twila, Mr. Soldals. fisa il soċjalisti um, Grazie, President, Komissarju nominat, diġa semmejt tibdil fil-klima. Tabelħa hija problema enormi fl-2012 biss 32 miljon ruħ ġew spustjati minn djarhom minħabba diżastri naturali, jew design fil-mija minħabba tibdil fil-klima kawzat mill-bniedem. Mhux kull kriżi umanitarja marbuta ma tibdil fil-klima tasal qudiem l-attenzjoni tal-mezzi ta' xandir. Rajna l-Afrika ċentrali mifnin minn nifxiet jew inkella f'ċertu partijiet tal-Azja kien hemm l-arar jew l-ispustjati miljuni minnhom li Eh, mhux qed ilaħqu mal-adattamenti klimatiċi. It-tibdil fil-klima kull ma jmur wis probabbli jokkawża diżastri ta' dan it-tip u jżid teħtieġa għall għajnuna umanitarja. Timpenja ruħek li taħdem mal-kollegi fil-Kummissjoni l-Enerġija u l-Klima biex bekk ikun hemm anċar biex innaqsu inċidenze bħal dan matul iż-żmien u nżidu l-kapaċità li dawn il-komunitajiet jilqgħu għal dawn it-tip ta' diżastri. Grazzi. Kummissarju nominat. Jien nemmen illi l-politika tal-Unjoni Ewropea fuq tibdil fil-klima hija waħda stabbli u soda. Għal daqstant, fiħdan il-Kummissjoni l-ġdida ser ikonna kummissarju responsabbli bit-tibdil fil-klima. Il-politika tagħna għandha tkompli f'dan il-qasam, inkella nkunu qed nikkontradiċu dak li għamilna sissa. Nafu illi t-tibdil fil-klima hija raġuni ewlenija wara ħafna diżastri u għalhekk ma naħsibx li hemm il-possibilità serja li l-Unjoni Ewropea tbiddel emila fuq din il-kwistjoni, anzi il-kontra, aħna t-niprofaw nikkonvinċu l-reġuni oħra madwar id-dinja oqsma u zoni u pajizi oħra madwar id-dinja li segwu fuq l-eżempju tagħna. Jiena nemmen li aħna sodi fil-pożizzjoni tagħna u għandna nkollna ċertu gburija għaliex aħna fuq qoddimnet fil-ġlida kontra tibdil fil-klima. U għanna nkomplu hekk. Il-kwistjoni hija wara semma kif ħan il-problemi kawżati mit-tibdil fil-klima. L-azzjoni monetarja u l-mekkanizmu ieħor li hemm huwa l-mekkanizmu ta' protezzjoni ċivili. Dawn l-istrumenti flimkien jippruvaw jaffaċċaw il-konsegwenzi tal-diżastri kkawżati mit-tibdil fil-klima. Hemm każijiet fejn ikollok bżonn apprott multisettorjali, bħal pereżempju Fukushima. L-iktar uragani reċenti fil-Filippini ma konna preżenti u tajna daqqatit, anke Fukushima u anke f'Haiti wkoll. Iva, Hemmhekk kellna problemi ta' koordinazzjoni dan stabilejnieh imma għadna u għadna tintuhom daqqatit. Njafon. Kollega, kjożbok. Sur Ori. Jiena kont kuntent nisma li tajt importanza u attenzjoni speċjali lin nies b'diżabilità. Jien nixtieq nistaqsik dan. Forsi taf li unikament fid-dinja l-Unjoni Ewropea ratifikat il-Konvenzjoni fuq drittijiet tan-nies b'diżabilità. U hemm silta f'dan id-dokument li tajt illi f'kunflitti ta' gwerra jew f'territorji ta' kriżi titinata situazzjoni attenzjoni speċjali għan nies b'diżabilità. Il-mistoqsija tiegħi hija din fil-futur kif għatam il-monitoraġġ ta' dan il-qasam. U mhux qed nitkellmu dwar nies b'diżabilità, iżda qed nitkellmu dwar territorji affettwati minn gwerra. Qed nitkellmu dwar nies li qed jiġu mill minn dawn il-problemi qed isiru diżabbli minħabba korrimenti jew problemi ta' saħħa fejn dak li jkun ma jkollux biżejjed għajnuna fejn ikun affettwat minn problemi ta' saħħa fi kriżi ta' gwerra. Kummissarju nominat. Iva, nixtieq intenni il l-prinċipju bażiku tal-azzjoni tagħna hija l-priorità li qed tingħata lin-nies b'diżabilità. Nies bżonni speċjali u għandna pjantazzjoni ġdid li jkompli jinsaħħaħ l-implementazzjoni tal-konsensus għan-nies b'diżabilità. Kif ser nejnu l-gruppi vulnerabli u b'mod partikolari l-gruppi li semmejt inti? Jien diġa qed illi hemm xi indikaturi u kriteri għal finanzjament ta' l-NGO speċjalizzati, speċjalizzati propju fuq gruppi vulnerabli. Sa fejna fin, nifinanzjaw kliniċi speċjali ortopedici għal nies li jkunu indarbu fi żmien ta' konflitti u jkollhom problemi ta' mobilità. Ovvjament komplu dan il-programmi iżda rridu naraw matul iż-żmien u konkretament kif dawn l-indikaturi u dawn il-kriteri għal finanzjament u l-valutazzjoni ta' proposti mill-NGOs kif ser jgħinuna kif ser jiġu adattati biex jgħinuna ninkludu gruppi vulnerabli ġodda, hemm esperti li ser ituna palata biex niddefinixxu indikaturi ġodda, kriteri ġodda biex bekk nkunu aktar effettivi fl-għajnuna tagħna li noffru lil dawn il-gruppi vulnerabli. Fis-sur Grammatikas. Grammatikakis. Skużani, mill-grupp ta' soċjalisti. Kummissarju nominat jiena vera kuntent li l-esperjenza politika tiegħek tfisser li hemm xaqta tama illi dawn il-kwistjonijiet ta' kriżi umanitarja jiġu indirizzati, ma nixtieq ngħidlek l-affarijiet kif huma ma nixtieqx inkun fil-pożizzjoni tiegħek għaliex dawn il-kriżijiet kull ma jmur qegħdin jiżdiedu, jihraxu, morru għallar u ibidlu il-bixra tagħhom jum wara l-ieħor taf aħjar minni illi eluf ta' ħajiet qegħdin jintilfu, eluf ta' nies qed imutu, il-ħsara tal-infrastruttura u l-ekonomija hija waħda immensa u hemm ukoll diżastri kkawżati mill-bniedem bħal pereżempju l-inċidenti nukleari li kollhom konsegwenzi transkonfinali. Għal daqstant, forsi għanna naħsbu illi il-mekkanizmu ġdid ta' protezzjoni ċivili mhux tajjeb biżejjed u għandek tuża bla dubju l-intelligenza tiegħek u l-kapaċità tiegħek kif tara sib eh, metodi ġodda ta' kooperazzjoni. Kummissarju nominat. Grazzi, professur, inti professur ta' xjenza fiżika u taf x'qed tgħid l-Europol diġà għandha esperjenza kbira fuq dawn il-kwistjonijiet għaliex wara t-talba tal-gvern Ġappuniż ħadna sem biex nindirizzaw l-impatt ta' Fukushima u għenna l-Ġappun mhux ħażin. Tallimna ħafna minn dawn il-dizastri multisettorjali. Naf mill-esperjenza tiegħi bħala membru parlamentari f'Ċipru li kien hemm programmi li kienu jindirizzaw inċidenti nukleari. jien nemmen illi għanna nindirizzaw din il-kwistjoni permezz tal-mekkanizmu tal-protezzjoni ċivili. Jien nemmen illi għanna nipruvaw nevitaw li inċidenti bħal dawn iseħħu. Għanna jkonna wkoll program biex nindirizzaw inċidenti bħal dawn meta jfeġġu. Skont l-informazzjoni li rċevejt, hemm pjanijiet biex nindirizzaw dawn l-inċidenti meta jfeġġu għal dawn it-tip ta' diżastri multisettorjali u minn Fukushima lawn tal-limna li jista' jkun hemm ħafna ħsarat kollaterali. U għalhekk diġà għandna mekkaniżmu strutturat tajjeb intenni li jiena kont verament gburi, ħassejtni gburi meta mort fl-IRCC iċ-ċentru ta' koordinazzjoni u respons tal-emerġenza fejn dan iċ-ċentru jindirizza l-kriżijiet għaliex hemmhekk rajt illi għandna ċentru li jindirizza dawn il-problemi li nistgħu nserħu fuqhom f'każ ta' kriżi fl-Ewropa jew anki lil hinn minn hekk. Imma jiena nemmen illi rridu nkunu aktar sistematiċi meta nafaċċaw perikli minn inċidenti nukleari. kummissarju nominat ħanaslu għatmiem tal-dan ismiħ u vera tal-limna ħafna dwar l-impenn u anki l-passjoni li jintu rejt u li jatturi għal dan xol li ser ikollok fil-futur. Anki għandek ħafna ħiliet mill-ħajja professjonali tijak bħala tabib mediku meta tajt tweġibit għal bosta mistoqsijiet. Jien nishtiq nistaqsik mistoqsija fejn forsi nistaw nafsu iktar fuq l-esperienza tijak bħala kellim. Ġifiri, l-istrateġija ta' komunikazzjoni li nħos li tant importanti. Inti penjajt ruħek li tmur fl-Afrika tal-Ponent u nishtiq nirringrazzjak ta' dan l-impenn. Inti jett li ser tappella biex it-tobba iżuru dan il-post. Imma din għandha tiġi spjegata wkoll forsi li ċittadini Ewropej għaliex xuħut minnhom tassew għandhom bizat bżonn li dan isir imma neċessarju li jkollna strateġija ta' komunikazzjoni xirqa. Dan eżempju wieħed biss, u għalhekk il-mistoqsija tiegħi għalik hija din kif ħatuża l-esperjenza tiegħek per eżempju kif nafsu u nġbdu minn din l-esperjenza biex ikonna strateġija ta' komunikazzjoni pala kummissarju għall-għajnuna monetarja. Grazzi. Έχετε δίκιο ότι τα θέματα επικοινωνιακής στρατηγικής... Ήβαν, δεν κραζούν τέιτ λίλη στρατηγία τα κομμουνικασιόνι u l-viżibilità ta' l-azzjoni umanitarja, il-kwistjonijiet marbuta ma' dawn iż-żewġ mistoqsijiet għandhom ikunu ta' priorità ewlenija għalina. Sinjura Giorgieva, il-predeċessur tiegħi, għamlet ħidma ta' sew tajba. Meta jena segwejt il-mezzi ta' xantir internazzjonali rajt li kien hemm viżibilità dan kien tajjeb għall-Unjoni Ewropea iżda minnaħa l-oħra tafu li 15% jintefqu fuq kriżijiet illi jintesew u bekk il-viżibilità mhijiex għan minna nifsa. Għalek, il-messaġġ li ċittadini tagħna jappoġġaw l-azzjoni umanitarja li xrajna, rajna mistħarriċ li dizajn fil-mija u ma favur għajnuna umanitarja minkejja s situazzjoni ekonomika mwera, il-krizi ekonomika. Jiswilhom żewġ euro għal kull ċittadin u ma jaqblu ma dan it-tip tanfiq. Jina Jiena nemmen illi dawn l-inizjattivi staw jgħinuna ħajkonna grupp ta' volontiera zaza u probabbli li ħajkonu ambasċaturi madwar id-dinja. Għall-azzjoni umanitarja tagħna dan ħajżid il-viżibilità ħaj jibbat il-messaġġ, il-messaġġ ħaj jidwi madwar id-dinja illi iva l-Unjoni Ewropea il-linji ta' politika umanitarji huma linji ta' politika umanitarji huma jirnexxielhom jaslu għand il-vitmi tal-kriżijiet jgħinu l persuni madwar id-dinja din l-inizjattiva tal-volontieri Ewropej ħad tkun tassew importanti għall istrateġija ta' komunikazzjoni tagħna. Fisem is-soċjalisti Sinjora Toja. Iva, nisfin nitkellem dwar l-Ebola għaliex idher li hemm aspett li ma tqajjimx l-epidemija qed tinferex f'pajjiż li għandhom sistema ta' saħħa li qed tisfaxxa u r-riżorsi tagħna naturalment marru għand organizzazzjonijiet kbar, WHO, il-Medecins Sans Frontier u Red Cross fost l-oħrajn. Imma f'dawk iż-żoni diġà kienu joperaw għadhom joperaw bħallis organizzazzjonijiet mhux governattivi eh, ta' daqs medju ikkwalifikati b'tobba illi ilhom imorru hemmhekk għal xiren ta' snin. U għandhom ferat differenti illi jmorru iħabtu bibbieb biex jaħdmu. Issa, ankuma qed jisfaxxaw, jien nitolbok, ma taħsibx li wasal il-waqt li nappoġġaw bil-mezzi xierqa li dawn l-organizzazzjonijiet fil-qafas tal-koordinazzjoni mal-protagonisti ewlenin ta' intervent ta' emerġenza. Ossa l-axħar kumment, 50 sekondi, il-predeċessur tijak kienet ta' bħalek, issa qed toħsib il-budget taf xinu xinu ma ħtiġiet ta' dan is-settur u hija għandha memorja twila ħafna. Inti tista' tisfrutta dan mod pozittiv tista' disfrutta dan l-inkariku l-ġdid ta' Sinjora Giorgieva. Jena il-tqajt ma' Sinjora Kristalina Giorgieva. Tqajt maħħa mhux darba jew tnejn għaliex jien ritt nkun informat dwar ċertu għarfin espert għax nemmen li hija ta' sewr nexiet. U ta' bilħaq jekk tikkonfermawni, jekk ta' provawni bħala komissarju, nemmen li hija tista' tejni naffaċċja l-isfidi, l-isfidi sinifikanti ta' azzjoni umanitarja. Dwar l-ebola, għanna bżon professjonisti, medici tobba, units mobli, emmek, fil-post imma rridu s-sistemi tas saħħa tal-Ginea, Liberja, Sierra Leone jirkupraw. Is-sistemi tas saħħa tagħhom sfaxxaw, spiċċaw fix-xejn, irridu jerġaw jinbnew inkella inkunu biss qegħdin nitrattaw is-sintomi u mhux il-kawżi tal-marda. Irridu niffaċċjaw l-isfidi l-kbar tas sistemi tas saħħa ta' dawn it-tlet pajizi li l-aktar intlaqtu mill-ebola. Għajnuna medjata permess tal-prezenza ta' tobba, professjonisti ta' saħħa, ta' simit ta' saħħa mobli, mediċini imma fl-istess waqt nerġaw nibnu permess tal-binja ta' reżiljenza u kol permezz tal-Kummissarju għas-saħħa nejnu ħalli nerġaw nibnu is-sistemi ta' saħħa ta' dawn il-pajjiżi. Dawn l-azzjonijiet għandhom isiru fl-istess waqt. Naqbel 100%. L-Onorevoli Bostinaru l-aħħar mistoqsija għalik. Iva, komissarju, nominat l-ewwel net. Jiena nilqa biħġari l-impen tiegħek, l-entużjażmu l-passjoni tiegħek u r-rieda tiegħek li taħdem mal-Parlament. It-tieni net nixtieq nisħaq li inti lest li taħdem ma' rappresentant Oli u il-Komissarju għal deve Is-sur Mimica li tindirizza b'mod konġunt meta il-problemi meta dawn ifeġġu, il-mistoqsija tiegħi. Tifqija tal-ebola, aħna ma antiċipajniex, aħna ma mobilizzajniex il-rizorsi fil-waqt u aħna ma razzanniex il-krizi, ma rnexxinniex il raznu din il-krizi. Issa, tista' tgħidilna kif tista' taġix l-Ewropa ħalli konna kapaċitajiet aħjar biex nikkoordinaw aħjar, biex nikkoperaw aħjar u biex nibnu interoperabilità fosna u atturi globali oħra bħal l-Organizzazzjoni Dinja tas-Saħħa, l-Istati Uniti, ir-Renju Unit. Għaliex anke huma qegħdin jibatu kapaċitajiet militari biex jaffrontaw il-problema interazzjoni, interoperabilità u koordinazzjoni dawn it-tlieta. Ukoll fost il-persuni ċivili u il-militar. Grazzi. Inti deskrivejt il-kwistjoni fid-dettall. Hemm bżonn ta' koordinazzjoni fost l-atturi kollha, ir wol tal-Kummissarju għal azzjoni umanitarja u għalli kollu rwol li għamel l-almu tiegħu sabiex iżomm jibqaw sabajnej fuq is-sitwazzjoni ikollu kuntatti ma' WHO. L-Istati Uniti qed jibatu militar ħalli jwafqu sparijiet mobli Renju Unit, Franza, donaturi bażiċi mill-Skandinavja. Stati membri oħra. Jina nemmen il-Komissarju għal Azzjoni Umanitarja għandu rwol speċjali f'dik li koordinazzjoni u iva jien ħan naqdi dan ir-rwol għalu li jekk għandix immur emmek, għattilom Iva, irrit immur, parti mir-wol tijaj, tawet kun prezenti emmek, nemmen li dan ir-wol jiksab aktar importanza. U jkollu aktar valur. Għalix, n-nis tkun taf li inti kont emmek, inti rajt bajnej kis situazzjoni, esperienzajta, eċta. Għalek, ninsisti, mish, mux għat simboliku biss imma għandu effetti pozittivi konkreti. Irridu nipruvaw, niżviluppaw il-reżiljenza fuq il-post, irridu nagħtu daqqatit li sistemi ta' saħħa biex jirkupraw u rridu wkoll nippruvaw nispeċifikaw l-ħtiġijiet eh, it tobba nibatu t-tobba, personal ta' saħħa u nużaw il-metodi tradizzjonali ta' fejqan f'dawn il pajjiżi Għandna bżonn il mediċini Għanna bżon sistemi għadranaċ, għanna bżon ilma tajja pa xorb, dan kollu importanti biex nikuraw il-pazjenti tal-ebola. Għanna bżon